das Wort. Danke, herzlichen Dank für die Darlegung. Grazzi, nishtiq nirringrazzjak għad-diskors tijak. Christian Preda, PPM. E. Merci. grazie ħafna, Sir President, Signora Kommissarju nominat il-Parlament parlament Ewropew saqa ħafna fuq il ħol ta' Servizz Ewropew għal l-azzjoni esterna Aħna l-pariri tagħna mhux dejjem tqisu, kultant iva kultant le u eh, għalhekk ir-riżultati miksuba huma ma nofs, inti kif biħsibek taħdem tkompli tagħmel xogħol istituzzjonali, kif se taħdem mal-parlament u b'mod partikolari. Inti biħsibek tirrispetta Eh, l-impen tijak għal dal-ħames snin, il-rappresentanta u li personali taf kemmu eh, xinu ma sensibilitajiet tal-parlament u meta taħseb li tkun tista' tina l-istrateġija eh, Ewropea għall-sigurta li meta li ħna staqsejnik dwarra fil-kwestjonarju li batnilek. Merci. Grazie. L-ewwel net jiena se nibda naħdem fuq il-review tas-servizz hemm ċerti affarijiet li diġà eh, ikunu uh, implementati mill-affarijiet mill li diġa kellimtkom fuqkom. Jiena irrid nieħu issa ftit aktar ħin biex naraw xinu għaddej tajjeb u xinu mux għaddej tajjeb imma dana minn ġewwa uh, rajt ħafna dossiers imma naħseb illi il-prattika se tkun utli biex naraw eżattament li ma strumenti, li ma mekanizmi jridu jimbidlu, li ma affarijiet rridu jimbidlu mill-iħsal weċ, li ma affarijiet li huma fil-review li huma implementati. Imma da kollu irrit naraħ jien. Jiena naħseb illi se jkolli naħdem fuq taħlita aħjar ta' nazzjonalitajiet u tal ugwaljanza bejn is-sessi anki eh, fiħdan il servet anki il-mod kif huma rappreżentati n-nazzjonalitajiet, persuni li huma diplomatiċi nazzjonali u uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, anki f'dik li hija età irridu nissemplifikaw il-katina tal-atteħid tad-deċiżjonijiet u anki rappresentanti speċjali. Nitkellem iktar dwar dan aktar il-qoddim fuq l-istrateġija ta' sigurta jina dana semmejtu meta battit weġbit tiegħi bil-miktub pal kwestjonarju naħseb illi se jkun utli illi nużaw il-Kunsill ta' ġunju li ġej biex noħorġu eh, niddiskutu l-deċiżjonijiet li ħal kunsill u mbagħad minn hemm nibdew proċess ta' riflessjoni pubbliku mhux biss istituzzjonali tista' tkun strateġija jew inkella white paper imma xi ħaġa li se tippermettilna nirriflettu fuq it-teddidiet illi jeżistu diġà. Nieqafaw. Nein, anderthalb Minuten. Anderthalb Minuten. Minuta u nofs. Tuġiba għal-mistoqsija. Prejda, għandek eh, mistoqsija ta' segwitu? Madam la, la komissar. Iva, jina xtaqt nkun naf jekk din l-istrateġija il-ġdida ix se tinkludi reevalwazzjoni ta' l-sħubijiet strateġiċi tagħna inti semmejt ir-Russja qed nara li inti tixtieq sip espressjoni li tiddeskrivi kif xira relazzjoniet li għanna mar russja ma x'nistgħu ngħidu fuq is-sħubijiet strateġiċi l-oħrajn il-kontenut, il-lista, uh, x'inti beħsibek tagħmel inti fil-prinċipju? Uh, L-effort se pa l-sports mux illi e, s-sip espressjoni tajba biex t-deskrivi xaħġa, ma l sip l-imsiħba tajbin fuq l-iskeda ta' zmin mux ħaġa onesta li niprofa najdilkom xbiħsib li namel meta naf illi rridu insaxħu l-istrategija tagħna li xid-dinja hija differenti ħafna minn eh, il-moment meta ħarġet l-aħħar strateġija u naħseb illi flimkien mal-Kummissjoni u ma' Parlament ma' dan il-Kumitat irridu naħdmu fuq dan. Anki fuq uh, uh, l-imsieħba strateġiċi mhux biss ir-Russja.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 Richard Howitt, mela, emme min qed jgħid li hemm xi stati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jixqux politika barranija b'saħħitha. Inti għandek għan iġibri li l-Ewropa taqdi rwol ċentrali fil-politika globali. Pala l-Ministru l-Affarijiet Barranin għall-Italja, inti kont membru tal-FAC, inti x'lezzjonijiet tista' tiġbed kif tista' tagħti tmexxija li bekk il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ikunu iktar maqudin sabiex jiżbu dan l-an. U jiena wkoll vera għax-xogħol tal- l-eks rappresentant Oli. Imma inti xbiħsibek tamel mod differenti mill baronessa Ashton u imbatem espert li jgħid li jekk inti tiltaqa' ma' ors, inti tista' tażel li toqgħod ħdejn il-membri tal-grupp tiegħek u tagħmel ħsejjes kemm jista' jkun sabiex tkun intimidanti jew inkella titkellem e, jew inkella timxi e, bil-mod kemm jista' jkun blura. Inti li ma tattika se tażel, Sinjura Margarini. Grazzi. I like this committee. <laughs> Dan il-kumitat vera jaġobni. Għalek eh, jena ħat l-impen li eh, nattendi ta' spiss. U nasib b'dan il-mod qed inwieġeb għattini mistoqsija tiegħek jiena se nkun preżenti iktar ta' spiss jiena se serraħ fuq eh, imsiħba speċjali mal-Parlament Ewropew bħala membru tal-Parlament jiena stess eh, vera nħu gost hawnhekk il-Parlament, ġifri mhux id-dmir tiegħi, imma pjaċir u interess ukoll li nattendi hawnhekk eh, kemm mod formali, informali, kumitati, kumitati speċjali. Ġifiri li kienet it-tweġiba t-tini mistoqsija tijak, l-FAC. Pala Ministru, jena sibt situazzjoni vera frustranti meta diskutejna l-sijat sħax jekk paragrafu numru 2 kellu bżon jiġi post-post, jew jitpoġġa wara paragrafu 1-6 Aħna nafu iva li l-frankużonijiet imma importanti għax eh, din l-pożizzjoni imma naħseb li l-ħin tal-Ministri jista' jintuża b'mod itjeb jekk ħanippjanaw b'mod iktar strateġiku anka f'dik l-għamla ħajkolna aħna network eccellenti li nistgħu nażaw hemm potenzjal politiku enormi emmek. Jekk aħna nistaw nipjanaw il-metodi ta' ħidma għalli bekk ma' nisċa għalfejn biss insegu l-agenda ma nistaw u kol najdu nitkelmu dwar x'nistgħu npoġġu fuq l-agenda fil-futur u kol nixtieq nagħmel dan mela fuq l-ors. Iva, m'għandix ħafna esperienza vizavi eh, <laughs> dan l-annimal, forsi xaħat mitramuntana tal-Europa. Tal għandu iktar esperjenza minni imma jiena nixtieq ngħid li għandna bżonn ta' taħlita bejn li nkunu assertivi u d-diplomazija. Il-bilanċ ukoll ħam isserraħ fuq ir-reazzjoni tal-ors. On your point about Dwar mela il-sip strategiku, nixtieq nirringrazzja Katri Bittijak Il-Ministra tal-Affarijiet Barranin dejjem se jpoġġu minn ta' qudiem iva l-affarijiet barranin imma jekk inti se tħeġġiġhom sabiex jaħsbu b'mod strateġiku ħalibek jista' jkollna politika barranija iktar effettiva. Kif s'issa tagħmel hekk? Iva, mela aħna rridu noħorġu barra minn dan il-ħsieb ta' interessi nazzjonali kontra dawk Ewropej Iva, qed nitkellmu dwar valuri imma interessi u kol u jekk aħna nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn nistgħu naqsmu bejnietna eh, flimkien fuq limma punti rridu naħdmu fuqhom flimkien għax huwa fl-interess tagħna li naħdmu flimkien u l-nkomod kif nisew niksbu l-affarijiet li huma l-interess għalina. Naħseb imbagħad ix-xogħol ħajsik iktar faċli, mhux se ngħid faċli imma iktar faċli Iva, forsi ħajkun hemm sitwazzjonijiet fejn dina mhux tkun possibbli, imma jekk naħdmu flimkien dawn hemm xi affarijiet li nistgħu niksbuhom flimkien u dan huwa fl-interess nazzjonali li naħdmu fl-interess Ewropew. Uh, Madam High Rep Designate. Sur Tanak, inti tkellimt dwar ISIS u Russa assertiva taħt il-President Putin pala l-ikbar teddit għas sigurta Ewropea. X'rol inti qed tantiċipa għal pajjiżi GCC, eh, partikolarment il-Qatar u l-Arabja eh, Sawdita dwar l-infurzar ġifieri ta' dawn ir-rotot, ir-rotot xi kultant ikunu problema u ta' ċerta li Turkija ta' tieħu sforzi ġenwini sabiex ma tippermettix li l-ġihad eh, jabżu l-frontiera. U dwar it teddida ta' ISIS, l-istess ma nistgħux ngħidu dwar it-tweġiba Russja ġifieri fejn qed naraw qasmiet kontinwi bejn l-istati membri jekk e, ikun hemm żieda fir-Rossja ġifieri jippruvaw joħol u korritur tal-art lejn il-Krimea permezz ta' mezzi militari, inti x'ħadd tipproponi lil kunsil pereżempju sospensjoni ta' aċċess għal Russja l Swift jew inkella sejħa lill istati membri li jipprovdu lill-Ukrainja l-mezzi meħtieġa sabiex jiddefendu ruhom. Grazzi. Thank you uh, for the questions. First, uh... Grazzi għal dawk il-mistoqsijiet. L-ewwel qabel kollox jiena naħseb li l-fatt li aħna Tnejna, ġifiri din il koalizjoni isħubija sħubija sabiex nġildu kontra l-ICC dan huwa fatt pożittiv. Rridu niftakru li l-affarijiet bdew hawnhekk fi Brussell jiena kont minis fos il-Misri tal affari Barranin li firmajna li tal tlabna fil-15 ta' wissu lil Baronessa Ashton għall-Italja ehm, dawna kienu l-vakanzi sabiex eh, niskelmu dwar li naqsmu l-vizjoni u l razzjoni komuni u dak iż-żmien kont qed niskelmu dwar Sirja u eh, Tramontana tal-Irak u issa tana spiċċa xi ħaġa li eh, diskutejnija fil-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mawda bi format li huwa enormi u naħseb li din apparti mit-tweġiba tiegħi għal mistoqsija tiegħek dwar li jkollna aspetti differenti fuq il-mejda ġifieri mhux biss l-aspett militari mal l-finanzi u l-messaġġ kulturali, l-messaġġi reliġjużi wkoll l-aspetti umanitari Dawna kolla jomlu parti minn strategija u l-fatt li l-pajjiżi l-prinċipali involuti eh, f'dawn l-attakki u ftejn kienem stampa mill-mara eh, ġejja mill-Emirati li eh, kienet fuq suq kienet il-bdota ta' aeroplan fil flower ftitijiem ta' dawn l-attakki tagħna vera punt pozittif u il-pajjiżi tal-Golf ukoll jistgħu jifmu aħjar xinu għaddej fil-reġjun. Dan huwa importanti, importanti għalla turi differenti, setat differenti li jibdew jaħdmu fl-imkien u u jaraw li jem l-interessi komuni kif ukoll it-teddidiet komuni. Turkija ma tantx għandi biżejjed ħimsa biex nellabora hawnhekk imma dak li rajna f'dawn l-aħħar ġimgħat iva huwa pjuttost inkredibbli. L-ammont tar-refuġġati li Turkija kienet qed tilqa diġà kien ammont kbir, l-ammont ta' refugjati kurdi li dawn l-aħħar ġimgħat ukoll li Turkija tilqa kien ammont relevanti wkoll u aħna konxi wkoll li fl-aħħar mill-aħħar rwol li nistgħu naqdu hemmhekk li nippruvaw niffaċilitaw ngħinu li jkun hemm dialogu bejn fost il- setat reġjonali m'għandix biżejjed ħin sabiex inwieġeb għal punt fuq ir-Russja. Dank. Supplementary. But only 20 second answer then. Ma, um... Tweġiba ta' 20 sekonda. Il-grupp tiegħi kellu rezervi dwar inta li jess imma issa jirrikonoxxi li uh, dan is-servizz inħoloq u il baronessa Ashton nat il-kreditu li laġifiri, rat li dana inħolo b tajjeb. U uh, dwar l-armi nukleari u il-taħdiriet um, uh, Belgrade um, Pristina. U inti kif tista' terċeta neutralità mill-budget Ewropew tipprovdi servizz li jagħti valur miżjut lil pajjiżi membri individwali u mhux l dupjar tal-isforzi tagħhom fuq livell nazzjonali tal-kor diplomatiku tagħhom nazzjonali. Jena najt li huwa impossibbli li nwiġeb fi żmien 20 sekonda imma se nwieġeb għal mistoqsija ta' għal bel. Jekk ir-Russja tażel li tieħu dan il kuritur eh, l-ewwel qabel kollox irridu nibqgħu ma' qudin. Iva huwa minnu li l-istati membri kellhom sensitivitajiet differenti ġifiri fuq kif stajna nilqaw għal din il kriżi Imma eh, għajna ma' u din fossi bejn l-istati membri u ma' partijiet oħra ta' din għad-dinja. Dan huwa l-valur miżjut, ġifri li nipqaw ma' u din. U jena naħseb li rridu ma' nipermettux li dana jiseħ, mux nirreagġixxu meta dan il-korritur jinħolo. Grazzi. Thank you very much, uh, Madam. Signora Nates, grazzi ħafna fit-tweġibit tijak għal dan il-kwestjonari, inti sħaqt fuq il-bżon ta' għaqda tal lan u azzjoni sabiex l-approċ komprensiv tal-Unjoni Ewropea jiġi imsaħħa vizavi il-kriżijiet esterni u sabiex l-Unjoni Ewropea vera tista' ssir attur globali. Iva dan huwa tajjeb imma dak li qed naraw li l-Unjoni Ewropea Siba ruħaf diffikultajiet meta trid tilqal ħafna kriżijiet fl-istess ħin kif namlu aħna wkoll. U eh, il-pajzi l-gbar u kollet jaftu xom l-istess diffikultajiet. L-mistoqsija tijaj, kif eh, xini l-intenzjoni tijak sabiex eh, it-tejjeb l-analizi u it-weġibi tal-Komissjoni li jess il-Konsil, il-Presidenza tal-Konsil Ewropa u ġifiri l-ħidli taħħom sabiex inti tiżviluppa u s-saħħaħ il-kapaċitajiet il-ħila ta' tweġiba tal-Unjoni Ewropea mhux biss bħala reazzjoni imma wkoll bħala jekk huwa possibbli prevenzjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Jena naħseb kif eh, għetilkom fil-bidu ġifiri meta tajt l-istqarrija tiegħi eh, inizjali għanna l-oddot għanna il-potenzjal politiku dak li rridu namlu, rridu naħdmu sabiex nassiguraw li għanna rrida politika u li xukultant aħna nittardjaw minħabba l-fat li ndumu wis bid-diskussjonijiet jew ndumu wis sabiex naslu għal deċizjonijiet, il-proċess ta' taħid deċizjonijiet u pjuttost differenti xukultant. kultant ħafna minn dana huwa possibbli li nbidluh mhux kollox, possibbli li namlu streamlining għdim il-kelma l-korretta bl ingliż U xikultanti kolna w-istrumenti, w-is-oddot, rridu aħna forsi nużaw taħlita ta' dawn. Pala tweġiba l krizi għanna differenti li nistow aħna nużawhom fl-imkien. Kif ukoll integrazzjoni u komplementarità bejn l-oddu differenti li aħna għanna. Jekk taħseb dwar l ajnuna umanitarja l-kooperazzjoni tal-iżvilupp jew partijiet oħra ta' politiki differenti li fil-prinċipju m'għandhom xejn jaqsmu mal-kriżi ma jissu ma jippermettux li kriżi seħħ jew tfeċċ, jiena naħseb li dana jista' jappoġġa l-demokrazija u anke l-kummerċ. Għalhekk irrid ikollna l koordinazzjoni fuq il-livell tal-kummissarji ħalli bekk aħna nkunu konx l-istrumenti kollha tagħna, l-politiki kollha tagħna dawna jistgħu jżommu ma' fluss wieħed ta' politiki li janna noħol u flimkien. Forsi dil-ħaġa ħat instemma daqxejnek fl-arja, ma jekk aħna nistaw niltaqaw nidiskutu bejnietna dwar kif nistaw nużaw strument waħdini u jikolna l-istess vizjoni, l-ewwel qabel kollox rid ikollna l-viżjoni ċara dwar x'irridu nagħmlu u mbagħad irridu nsibu l-istrumenti x-xirqa u mbagħad irridu niltaqgħu nitkellmu flimkien u naraw kif nistgħu nimplementawhom. Grazzi. Ja, guten Abend, uh, Frau Magrini. Ich werde... Signora Lohibilder. Loh Jena sen kelmek bil-Ġermanis Inti tkellimt dwar il-fat li kont hawnhekk sabiex inti diġà kont hawnhekk għad-diskussjonijiet u il-għajna l-fat u l-kommenti tiegħek fuq l-Unjoni Ewropea bħala msieħeb strateġiku. Aħna nix nkunu nafu minn għandek x'inhi il-pożizzjoni tar-Russja bħala msieħeb importanti u prinċipali fuq oqsma differenti par pereżempju l-żarmar tal-armi globali u ukoll il-dazzi fuq l-armi u l-kummerċ tal-armi. Inti kif biħsibek tinvolvi r-Russja fil- evolvjament tas l-Kunsil ta' Sigurtà tal-ġnus Mauda inti kif x'inhu ma' esibijiet tiegħek fuq struttura demokratika u internazzjonali u l-iżvilupp ta' dawna. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf minn għandek x'tib ta' strateġija biħsibek toħloq sabiex ikunem tnaqis fil-konflitt bejnietna NATO, il-Russja u għalli l-arkitettura tkun iktar b'saħħitha. Grazzi ħafna. Iż-żarmar u l-mhux proliferazzjoni tal-armi din hija kwistjoni vera importanti ili naħdem fuq din il-kwistjoni bħala membru tal-Parlament jiena kont l-ewwel persuna li firmajt il-liġi tar-ratifika tal-ATT li talja kien l-ewwel pajjiż li li ratifika. Nista' ngħidilkom li l-intenzjoni tiegħi li naħdem ħafna fuq iż-żarmar, il-non-proliferazzjoni u il-kontroll tal-armi għax dawn it-tlet kwistjonijiet rabta mill-qrib bejnietom u jiena semmur il-konferenza ta' Eh, NPT ġewwa New York is-sena d-dieħla ħajkun hemm ħafna investiment hemmhekk eh, tal-ħin tiegħi kwistjoni iva ta' sikurtà ma jekk se naħdmu aħna fuq iż-żarmar u non proliferazzjoni u mbagħad id-dinja ħassir dinja aktar sigura dwar ir-Russja. Il-Russja ma firmaċ eh, l-ATT. U Jiena naħseb li rridu nerġaw iva ninvolvu r-Russja u l-President Obama semma waqt diskors li ta' fil-waqt l-Assembleja Ġenerali ġus ma' uda ġimat ilu li dana ħajkun kummerċ fejn se jkun vera kruċjali li ninvolvu ndaħlu r-Russja la sigurtu tagħna fuq il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda, iva kif tafu l-Unjoni Ewropea m'għandix pożizzjoni komuni, nixtieq nibda billi ngħid li iva vera tkun xi ħaġa sabiħa li fi messna noħra oħra eh, l-affarijiet jkunu diffiċli eh, eh, differenti skużawni, imma jiena naħseb li iċ-ċittadini tagħna wkoll saqsu mistoqsijiet fuq dan il-punt inti mux tkun tista tagħmel progress hawnhekk. Eben überzogen, deswegen verzichte ich jetzt. Mandiċ eh, mistoqsija supplementari peress li użajt il-ħinti għaj kollu. Signora Morgarini, Sinjor Loch Bilda, fil-mela, pajizi ġara tana mħafna konflitti jem dawk li qed jibatu fġo Libja, Sirja, l-Iraq, jem l-luf ta' nis li għat jaharbu għat jipruvaw jitlu fl-Unjon Europa, jem ħafna li tilfu ħajjitom l-Unjoni Ewropeja qed titkellem dwar li timponi iktar kontrolli fil-frontiera ta' dawn il-pajizi, Inti kif ħata ċerta li dawn il-kontrolli fuq il-frontieri ma jillimitawx id-drittijiet tan nies li jitilqu mill-pajjiżi eh, tagħhom sabiex ifittxu l-azil u hemm ħafna hemm reazzjoni internazzjonali għall armi u il-konflitt ta' terroristi u kien hemm iktar interventi l-Unjoni Ewropea adottat rezoluzzjoni fuq il-drones dwar id-drittijiet eh, fundamentali tal-bnedmin u r-rispett eh, tal-liġi u kol. Inti x'taħseb dwar l-użu ta' dawn drones li għandhom l-intenzjoni li joqtlu n-nies u jistgħu jintużaw minn stati membri differenti. Grazzi ħafna dwar dawk li jattifiċu l-azil u migranti jina fil-bidu semmejt li fit-3 ta' ottubru kont fl-Lampedusa sena wara traġedja li seħħet emmek u għalija ċaġa vera ċara li għanna dmir umanitarju morali li jiġu qabel minn dak politiku istituzzjonali sabiex nħarsu l-ħajiet tal-bnedmin dinja l-Ewropa dawn huma l-valuri tagħna ma' mezzi differenti kif nistgħu nagħmlu dan mezzi iktar effiċenti effettivi iktar mill-li sa' sakemm jaqsmu l-libra tagħna. Rridu naħsbu naħdmu mal-pajjiżi ta' oriġini dejna strateġija fuq medda twila ta' żmien sabiex ma nippermettux il-kriżi jew dittatorjati differenti rridu naħdmu mal flimkien mal-pajjiżi ta' transitu għax bekk nistgħu nħarsu nejnu lil dawk li qed jaħarbu fi pajzi differenzi ta' transitu ma jena naħseb ma l-lajnuna tal-UNHCR u din tista' tkun għodda vera effettiva, nistgħu nagħmlu dan u rridu wkoll insolvu il-problemi mill-ruq tagħhom jekk naħsbu dwar Libja forsi nistgħu niskellmu iktar fil-font jekk ikun hemm mistoqsija, imma iva jekk ħanatmu fuq dan il-korritur ħajkun bażikament impossibbli jekk mhux ħajkollna pajjiż stabbli u gvern stabbli dwar id-drones. Iva jiena konxja jiena rajt il- Ir-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew jiena naħseb li pal strumenti oħra u mezzi differenti, vetturi differenti, kif intiħa tużom dawn li tagħmel differenza. pal <clears throat> arma għandha xej eh, ħażina imma hija il-politika u l-mezz ta' implementazzjoni. Mistoqsija supplementari Iva. Fafna gwerer u um, situazzjoni ta' kriżi il-reati ta' gwerra jisiru dawna jisieħu fuq l-atba tal-Europa ma n-nis iridu jispiċċaw il-qorti, il ħol tijak, kif ħajkun, inti eh, kif ħaddaħal lil dawk li wet u dawn ir-rati l-qorti. Jena unek nishtiq nirreferi għal rwal storiku u li naqbel eh, miegħu li l-Unjoni dejjem qdiet eh, vizavi dawn il-qrati internazzjonali rridu nużawhom dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali speċjalment jekk huma effettivi u dan irid ikun il-każ hawnhekk. Castaldo. Thank you. Sur Castaldo. F'intervista ta' 23 ta' Marzu fil-blog tiegħek wara situazzjoni fil-Krimea, inti eh, proġett ir-responsabilità Ewropea inti għed li l-Unjoni Ewropea trid ikollha linja politika wkoll. Anka vizavi l-Ukrajina wasalna u ukoll sabiex mwiġbu għal kriżi apparti l-ftim ta' assoċjazzjoni kik għamilna dana fil-passat u sabiex aħna nejnu l-Ukrajina bil-ftejm doganali forsi l-affarijiet setgħu imxew differenti. Dawn il-pożizzjonijiet huma differenti imma jiena sibt li b'dawn l-aħħar ftit xhur kondaq ġida kien kellek affermazzjonijiet fuq kif ir-Russja m'għandix imsieħba strateġika. Il-mela il-bdiewa Ewropej ħajkunu se jaqblu minħabba il-problemi ta' sportazzjoni kien hemm xi Eh, mit miljon euro li eh, ġew eh, mitluf u inti tkellim dwar Russja li għanna ndaħlu għanerġaw sabiex terġa' ssir l-imsieħba tagħna x'inhuma x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dak li għadni kifet. L-intervista ra di Marzu. Grazzi, iva l-intervista kienet ta' Marzu u l-affarijiet inbidlu minn dak iż-żmien law imma mm, ma marrux tajjeb iva Russja kellha ħafna opportunitajiet sabiex iva tażel it-triq ta' soluzzjoni politika, soluzzjoni diplomatika kien hemm ħafna rounds, ħafna taħdidiet fi għamli differenti jina nishtiq li bil-firma tal-protokoll MISK li l-affarijiet jir eh, umbat issa ħajjimxu għall-aħjar u li l-affarijiet jiġu implementati u mħarsa u eh, il-personal militari Russju li jinsab fuq il-territorju Ukrajin ġifiri dawn irridu jitilqu u rridu jikkonformaw mal-ftehim. Jiena dak iż-żmien ma qed eh, xi ħaġa banali nixtieq niskuża ruħi dialogu li qed isil parissa dialogu trilaterali li eh, iva eh, dan qed inaqqas it-tensjonijiet ħalli bak l-affarijiet ikunu favorevoli għall ukrajina u għall-Ewropa wkoll. Iva, dawn setgħu eh, inbdew qabel. Eh, is rajna li kienu eh, huma utli hemm ħafna li qablu miegħi ma' din l-evalwazzjoni u għalhekk jiena ma nħsibx li jem xaġa ġdida, imma etnajt ħaġa banali, sa' iva kieku tkellimna qabel eh, kieku eh, forsi l-affarijiet setgħu eh, kienu differenti imma ma nafx. Imma nista' ngħid li qed nitkellmu issa hija xi ħaġa tajba. Yes, thanks. Volevo chiederle, il ritorno... Xtaqt mela najt dwar Iva li l-integrità terġam Eh, sipruħa fl-Ukrajina U um, jekk taħseb li uh, um, Russja b'diffikultà ħaċċedi għall ukrajina dwar l-intervista tiegħek ta' 23 ta' Marzu, inti kif ħa taġixxi sabiex ma tippermettix li l-istati membri jaslu tard sabiex jitkellmu jisibu soluzzjoni. Jiena naħseb li l-prinċipi tal-liġi internazzjonali dejjem iridu jiġu mħarsa u dan huwa l-punt tatluq l-Ewropa l-Unjoni Ewropea eh, trid bil flus timxi minn eh, dan il-punt u dan l-affert li rridu namlu vizavi l-Ukrajina f'dan il-moment kif kien qabel, kif se jkun fil-futur irtidi deċis specialment minna ħata l-Ukrajini stess. Eh, ġifir dan istens ġifir li aħna sedin specialment l president Barashenko li ġi elett eh, ftit xur ilu bi rizultat tajjeb u dan ċentrali, din il-partiċipazzjoni vera ċentrali, vera fundamentali kienet eh, xi parti oħra tal-mistoqsija tiegħek għax intlift. Gentile. Signora Mogherini, inti fit tweġibiet tijak għat li timpenja ruħek li li t-garanti xigorenza bej dimensjoniet esterni u interni tal-politika Ewropea fuq is-sikurezza. Tajjeb wis issa mela. Dan ir-rigward L-ewwel irrid ngħidlek xi ħaġa li diġa semma persuna responsabli fl-Europa għal-ġrida kontra terrorizmu li għanna li jen periklu għawi eh, minn dawn il-3000 eh, persuna li diġa biħsibhom jerġaw jitħlu lura ura eh, minn fejn fil-pajizom ġifir fil-pajizi Ewropej. Il-problema hija li il pulizija fl-Ewropa kollha qed jibżaw minnhom dawn. U laqqas għanna eh, data uffiċjali dwarhom. U anke mbagħad fuq l-użu tal-PNR data dawn l-affarijiet iridu niffaċċawhom għaliex dawn il-persuni il jirrappreżentaw sfida kbira u periklu kbira lina u irrid infakkar, infakrek li eh, il-sinjura ta' Colabrodo ta' eh, Fiumicino. Italiane che vedono metà degli sbarcati non controllati ta' dawn li sema ġewx eh, e-, e-, kontrollati mill pulizija taljani. hija problema Ewropea u mhux biss problema taljana. Grazzi ħafna Iva, jiena għadni Ministru tal-Affarijiet Barranin fl-Italja u uh, u se nibqa eh, ek sa wara il-vas imma jena ministru responsabli għall affarijiet esterni u dana il-sujġett tal-ġellieda barranin hija l-ewwel qabel kollox kwistjoni ta' prevenzjoni għaliex aħna dejjem nistaqsu x'għandna nagħmlu biex inwaqfhom li jiġu lura f'pajjiżhom imma eh, jekk ikunu band oħra xorta problema dem U hija problema diffiċli li wieħed eh, jiġġestija u mhux eh, hija diffiċli għaliex m'hemmx kategoriji fissi jiena naħseb illi tkun ħaġa utli li konna formati flessibbli iktar miftuħin, eh, pereżempju konna ministri tal-affarijiet barranin li jaħdmu flimkien mal-Ministri tal-Internu tal-Ġustizzja biex jiġġieldu kontra din il-problema naħseb din hija xi ħaġa li fuq livell Ewropew nista' nippromovu. Grazzi. Għamnek il-President jgħajt li memx ħin għal mistoqsija supplementari. Grazzi, President. Signora rappresentat u li nominata minn flok viċinat sikur kifem fil strategija Ewropea ta' Sigurta għanna frontieri li qegħdin jaqbdu u din hija sitwazzjoni illi titlob illi it-teddidiet jiġu indirizzati f'waqthom u inti kif beħsibek tindirizza din is-sitwazzjoni f'termini ta' politiki Ewropej fih dan il-possibilitajiet offruti mill-politika ta' sigurtà ta' difisa komuni u anki f'dak li huma istituzzjonijiet u kapaċitajiet. Grazzi. Jiena naħseb illi għanna ħafna strumenti u ħafna potenzjal wara li daħal fis seħ it-trattat tal-Lisbona li sissa forsi ma użajnieħx imma huwa veru kol illi sissa eh, qatt uh, ma kienem frontieri jaqbdu kifem illum. Jina naħseb illi se jkolli naħdem ma' parteċipanti differenti biex nindirizza din is-sitwazzjoni imma irridu żgur niżviluppaw il-politika tas sigurtà u tad-difiża. Din hija priorità. imma issa ngħid l-ewwel priorità li hemm ħafna minnhom dawk imma żgur uh, fl-ewwel kategorija ta' prioritajiet. L-ewwel irridu naħdmu fuq il-kooperazzjoni fuq id-difiża. Irridu nużaw l-Aġenzija Ewropea d-Difiża u eh, din se tkun waħda mill-affarijiet li aħna se niddiskutu mal-Ministri għad-Difiża eh, fil- eh, f'Novembru fil-fatt l-ewwel laqa li semmexxijiena hija dik tal-Ministru tal-Affarijiet barranin ma rappresentanti wkoll tal-Ministri tal-Difiża irridu naħdmu wkoll naħdmu flimkien fuq il-Difiża. x'taħseb illi huwa r-rwol tal-NATO u tal istati Uniti biex aħna insaħħu il-sigurtà komuni tagħna kifat li xaħna konna kollegi fl-Assembleja Parlamentari tan-NATO naħseb tiftakar il-kooperazzjoni fuq is-sigurtà flimkien man-NATO hija ħaġa strateġika. U jiena Diġab mod informali għaliex id-deċiżjoni hija tagħkom fl-aħħar mill-aħħar minn ftit ġimgħa oħra imma mal-Segretarju Ġenerali Ian Stolten li fl-ewwel ġimgħa tal-mandat tiegħi biex naħdmu flimkien fuq dan. Ovvjament hemm formati differenti, kapaċitajiet differenti, anke budgets uh, differenti għad-difiża u approċċi wkoll li jkunu xi ftit differenti minn xurxin minn żmien għal żmien imma rilevanti ħafna, importanti li naħdmu flimkien. Meta aħna nitkellmu dwar approċċ komprensiv bejnietna, naħseb li għandna bżonn approċċ komprensiv anki mal-imsieħba tagħna, inkluża n-NATO. Grazzi. Jina sen kelmek dwar koerenza mal-politika tal svilup u għajnuna umanitarja inti għat li t-koordina mal-Komissjoni kif taħseb se jsir da fil-prattika kif se taħdem mal-Komissarju għal-għajnuna umanitarja kif se t-prioritarizza dan l-approċ bbażat fuq il-bżonnijiet u tiżgura li konna konsiderazzjoni xirqa għal kwestjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-drittijiet tal-bniedem inti semmejt l-għanijiet tal-izvilup tal-millennium, kif beħsibek tamel dan kollu fil-waqt li l-Unjoni titkellem fuċi wahda? Iva, naħseb li din il-mistoqsija sejr nexil il-wġibba minna uftiċu roħra mux issa, eh, kif sejr nexilna il-ħsib hemm qiegħed l-intenzjoni għedemmek imma jiena qed nara li l-kummissarji eh, nominati l-oħrajn kollha jaqblu u għandhom komuni dan is-sens ta' dmir imma iktar minn dmir eh, għandhom sens ta' urġenza propju eh, li joħroġ mill-fatt ta' dak li qegħdin naraw madwarna. Issa jridu naħdmu jew naħdmu fl-imkien bl-istrumenti li għandna jew inkella mhux se jirnexxinna. Issa dan huwa eh, eh, l-ikbar paradoss tal-istrumenti u l-politiki li għanna. Għanna s-situazzjoni tal-ebola, per eżempju, għanna ammont sostanzjali ta' flus, nafu xem bżon, għanna atturi differenti li qed jagħmlu affarijiet differenti, għandna bżonn ta' ċentru ta' koordinament biex niżguraw li l-affarijiet isiru fejn hemm bżonn, meta hemm bżonn, kif hemm bżonn. U kultant ikollu bżon propju il-qalba biex tagħmel l-affarijiet kif suppost. l bawla. Iva, inti semmejt il-kriżi tal-Ebola li qiegħda tagħmel um, poġġa ħafna pressjoni fuq l-Afrika. Inti kif tara relazzjoni eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika? Kif se tiżviluppa fis-snin li ġejjin? ripet il-mistoqsija Kif qed tara li se tiżviluppa il-relazzjoni fil-ġejjeni mal-Afrika? Iva, l-ewwel nett jiena nixtieq illi l-Afrika nqisuha mhux biss bħala eh, element fuq il-lista tal-problemi li għanna immanda potenzjal kbir f'termini ta' demokrazija, ta' popolazzjoni, ekonomija, enerġija, ambjent, svilupp u svilupp uman. Għalek jiena inqis l-Afrika bħala imsieħba u mhux biss bħala uh, eh, reċipjent tal uh, jew tal-entużjażmu tagħna. Għalek jiena nemmen li aħna għandna bżonn li naħdmu mal-Afrika u mhux biss naħdmu fl-Afrika. Sir Bernd Langer. Grazie, President. Signora Mogherini. fi xogħol ġdid tiegħek inti se jkollok eh, responsabilità għal konsistenza ma' oqsma ta' politika oħrajn pal pereżempju il-kummerċ. U jiena għandi tliet mistoqsijiet għalik. Inti kif se tiżgura konsistenza u koerenza politika mod partikolari mal-artiklu 21 ta' trattat u l-politika tal-kummerċ. It-tieni net, inti preparata illi tirtira preferenzi kummerċali. F'każ li jkun hemm attakki fuq il-drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-ħaddiema jew attakki anki fuq l-ambjent. U t tilet net, kif beħsibek tiżgura illi s-Servizz Ewropew l-Azzjoni Esterna se jakkompanja u jimmonitorja jagħmel monitoraġġ ta' dawn il ftemiet kummerċjali. Grazzi. Dan huwa wieħed mill-loqsma fejn se konna naħdmu iktar mhux biss mal- kummissarju nominata Cecilia imma anki mal-kumitat ta'kom għaliex il-ftejmiet tal-kummerċ mod partikolari dak li huma l-iktar strateġiċi għalina għandhom aspetti differenti mhux biss fil-kummerċ u jew il-politika barranija biss imma ħafna dossiers oħrajn ukoll. Għalhekk se jkollna bżonn illi fil-kulleċ naqsmu ħafna mid deċiżjonijiet u mir-responsabilta għall-affarijiet li semmejt inti. Iva, hemm żgur dimensjoni ta' drittijiet tal-bniedem hemmhekk u għalhekk għalija hemm bżonn li drittijiet tal-bniedem u dawk tal-ħaddiema irridu jingħataw priorità mod partikolari f'ħidma mal-aġenziji rilevanti u dan għarri tisir dejjem flimkien mal kummissarji l-oħra fil-Kummissjoni. Umbat, fuq il-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, kif għatilkom diġa, ija najdu li na jkolli bżon mit jum biex minn ġewwa jiena nara kif ini l-istruttura, kif taħdem, kif edin jaħdmu, eh, taħdem il-ħidma fuq id-dossier, xista jittejjeb xinnu sejjer tajjeb diġa jina nista nati ftit tweġibiet konkreti minn issa, imma se nkun sinċira għaliex ċerti każijiet mod partikolari mod kif taħdem eh, li EAS, dana forsi jistgħu joħorġu mill-esperjenza tiegħi bħala ministru li mhix ħaġa ġusta jew inkella il-briefing li rajt li hija tajba ħafna ma ma kienx biżejjed. Mistoqsija supplementari? Le, grazzi ħafna, jgħati il-President. Issa, minut, eh, mistoqsijiet ta' minuta tweġibiet għal żewġ minuti, Sur Danġan. Signora Mogherini, inti tkellim ta' tklim sabi ħafna fuq il-politika ta' difiża illi għal dawn l-aħħar ħames snin kienet naqra nieqsa jew inkella ma kienieċ fost il-prioritajiet ovvji minkejja kontest strateġiku jahra tnaqqis fil-budgets, fil-budgets nazjonali kollha huwa veru li din ir-responsabilità taqalew il-qabel kollox fuq l-istati membri imma r-wol tiegħek fit-teħid ta' inizjattivi u torjenta d-dibattiti huwa importanti għalhekk inti taħseb kif jaħsbu ħafna minħabba ideoloġija faċli li l-Unjoni Ewropea għandha dejjem toqgħod tillimita ruħa għal missjonijiet ċivili u nkella tingħaqad ma' koalizzjonijiet oħrajn pal tan-NATO, eċetera, u li fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea hija taġġixxi bħala NGO mingħajr ambizzjoni militari. Inti taħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha rwol x'taqdi f'dan ir-rigward? Grazzi għal mistoqsija, Iva naħseb illi l-Unjoni Ewropea għaliex barra eh, kollox hija fit-trattati għandha wol x'taqdi forsi ma qditux sissa ma naħseb illi eh, tkun ħaġa tajba li naħdmu fuq dan eh, mill-indikazzjonijiet illi aħna kena mill-aħħar Konsilli Ewropej nistgħu naraw illi dan ukoll se jkun xogħol speċifiku li rid nagħmel jiena illi nagħti segwitu għal din id-deċiżjoni ġifir kunsill tal-2013 u f'Ġunju aħna se jkonna l-opportunità li nirriflettu, nevalwaw u noħorġu bi proposti konkreti. Naħseb illi mżonnu kol illi naħdmu fuq rabta aħjar rabta imsaħħa fuq l-attivitajiet ta' difiża u attivitajiet oħra tal-Kummissjoni daka uh, mill-aspetti ċivili, ċivili militari, aħna għanna diġà azzjoni u uh, missjoni militari, missjoni militari li għanna bħalissa dejjin sejrin tajjeb ħafna huma limitati iva li xta jiddependi wkoll mir-rieda politika, ovvjament. Intom eh, ta' fuħdan aħjar minni. Mem ir-rieda tal-istati membri u din hija eh, xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha bħala eh, jiena se iltaqa mal kap tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u se naħdem ħafna mal-Ministri tad-Difiża għaliex huwa importanti iva illi naħdem ukoll mal-imsieħba l-oħra li għandna u man-NATO fosthom imma mhux biss. Imma hemm potenzjal fit trattat tal-Lisbona illi sissa forsi għadna ma sfruttajniex bisħiħ u għallek fil-ħames snin li ġejjin irrid nara jekk hemmx kondizzjonijiet politiċi biex uh, nużaw il-potenzjal kollu li għanna. Signora Mogherini, kif beħsibek twaqqa l-invażjoni ta' Russja fl-Ukrajina jekk mhux permezz ta' aktar sanzjonijiet kontra Russja u billi nbijaw l-armi lill-Ukrajina u inti taqbel ma' tnejna għaliex id-diplomazija mhix tagħti riżultati aħna ma rridux konfrontazzjoni militari il-waqf mill-ġlied ma, ma, ma, ma sarx realtà l-aggressjoni qiegħda tkompli il-Minsk. il, il eh, fdejm ta' Minsk għallu li kienet diplomazija eh, ta' nista sebajon fħalqom, għalek inti kif se tħejjiru hekk għal lar situazzjoni għalix inti għat illi taħseb illi fuq l-affarijiet jaqaf postom fl-axħar mill-axħar, imma l-laqal tal-istrateġiji u għalli wieħed ikun ippreparat għall lar situazzjonijiet u fl-axħar net. Kif inti se, se taqleb il-punt il liktar dajjef tijak fil-punt ta' saħħa, ta' l-akbar saħħa tijak. Naħseb illi il-militari jajdu uh, lesti lesti għall-lar u ħejru hekk għall-laqwa. U jina qed beħsibni namel. Rridu naħdmu jum wara liħor mal-autoritajiet tal-Ukrajina, mal-President Poroshenko, biex u ukoll jipprova jagħmel sforz eh, biex l-sforzi tiegħu eh, ta' dialogu u diplomazija eh, jagħtu l-frott tagħhom. L-sforzi wkoll tal-Parlament il-ġdid fl-Ukrajina mar li jkollhom l-elezzjonijiet minn ftit ġimgħat oħra dan se jkun ir-rwol tagħna illi nħejju ruħna għallar iva mela le u dan irrid isir ukoll fuq bosta livelli differenti. Jiena ma nemminx illi dan se jkun il-każ minn perspettiva militari anki fil-laqawlja tan-NATO li saret f'Wales Eh, kulħadd qabel illi m'għandniex nużaw kista jkun forza aħna anke l-Ukrajini jekk iridu u rridu nagħtu kasom għaliex wara kollox dawna u s ta' pajjiżhom u rridu nagħtu kasom. Almenu aħna għandna nippermettulhom eh, jajdu li rridu jamlu kif irridu, pero Iva, irridu nħejju ruħna għallar situazzjoni f'termini ta' enerġija, anki forsi nsaħħu jew nżidu sanzjonijiet. Jekk l-affarijiet immorru għallar nżidu sanzjonijiet jekk l-affarijiet jitjiebu intaffu sanzjonijiet imma żgur se jkonna natu iktar appoċ għall isforzi politiċi li il-mexxejja tal-Ukrajina qegħdin jippruvaw jagħmlu. Diffiċli kważi impossibbli kif huma l-affarijiet bħalissa, imma jekk aħna ma noqogħdux magħhom ma nippruvawx ngħinuhom jiksbu dan bil-, bil bil-politiki diffiċli li għandhom emmek, għandhom eh, kampanja elettorali, xitwa diffiċli mill-enerġija ta' eh, mill-perspettiva tal-enerġija tal-ekonomija, bil-dak kollu li għaddej f'pajjiżhom jekk aħna ma nakkompanjawhomx meta huma jgħidulna li hemm bżonn illi nsibu soluzzjoni politika ma nkunux aħna min se jkun. Grazzi. Signor Maria Gabriel. Sinjura, il-rebbija, il-arbija, ma, ma baqax rebbija fil-kontest tal-politika tal-veċinat dan qed iwassalna li konna approċ differenti skont il-pajjiż, approċ differenzjativa ma naħseb m'għandniex ninsew id-dimensjoni reġjonali mod partikolar f'perspettiva fuq meta ta' żmien twila fejn aħna ma rridux naraw evoluzzjonijiet pożittivi f'ċerti pajjiżi li jkunu medda minn instabilità f'pajjiżi eh, ġirien. Il-mistoqsijiet tiegħi huma dawn. Inti għandek pjantazzjoni l istabilizzazzjoni tar-reġun u tieni net x'inizjattivi tista' tieħu fil-kuntest eżistenti għall-Unjoni għall-Mediterran biex niffuċċaw l-isfidi komuni u mbagħad mistoqsija fuq l-Afrika u radikalizzazzjoni reliġjuża. Xi proposti se tagħmel inti biex naħdmu flimkien mal-imsieħba tagħna tal-Afrika biex tassew niġġieldu kontra din dan il-fraġell ta' radikalizzazzjoni li qed joħroġ fl-Afrika u li aħna m'għandniex ninjorawh. Grazzi. Iva, jiena naħseb illi għanna zgur nappoġġaw il-dawn il-pajizi fil-reġun illi eh, kellom suċess. Jiena semmejt il-Tunezija, semmejt il-Marok, Jiena naħseb li huwa essenzjali li nużaw mhux biss l-Unjoni għall mediterran li tista' tkun għodda utli ħafna l-Unjoni Ewropea imma wkoll uh, format differenti oħrajn, per esempio il-5 plus 5 uh, eh, anke fil-dawn l-aħħar xhur aħna ħdimna fuq il-kriżi fil-Libja lix dan huwa format illi permettilna illi niġbru madwar l-istess mejda il-pajjiżi ġirien tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi Arab u dawk Afrikani. Naħseb illi il-dinja arbija u il-Mediterran mod ġenerali għanna bosta formati differenti dejjem l-istess atturi u kriżijiet differenti ħafna minn xulxin. Memx format li japplika għal kull situazzjoni. Jekk ed aħna qegħdin naħdmu pereżempju fuq il-kriżi fil-vant nofsani hemm atturi oħrajn u eh, formati differenti li rridu nqisuhom meta nitkellmu fuq il-kriżi fil-Libja jew inkella fuq it-Tunezija jew fuq il-Marok irridu inħarsu iktar lejn nofsinara, għalhekk naħseb illi tkun ħaġa tajba l unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox tifhem sew illi aħna atturi f'dan ir-reġun l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni mhux biss il-pajjiżi li jinsabu f'dawk l-inħawi tal-Mediterran. Jiena nieqaf hawnhekk nittama illi kolli okkazjonijiet oħrajn biex inkompli nwieġa pal mistoqsijiet li għamilt klienti. Grazzi ħafna, signora rappresentantu li nominata. Jien għandi żewġ mistoqsijiet għaliex issa eh, l-Ewropej qegħdin jofqu biss fil-mija fuq l-appropriazzjonijiet militari ta' dinja kontra 30 li konna qegħdin nofqu qabel u dana eh, espona il-reġuni fuq il-frontieri għal eh, gwerer ibridi għal konflitti li qed insibuhom fuq l-adba tagħna. X'inizjattivi u x'politiki inti beħsibek tipproponi proponi biex issaħħaħ il-politika komuni ta' difiża u t-tieni mistoqsija marbuta ħafna ma' dan kif biħsibek tamel dawn il-pajizi tal-subija tal-vant taqlibom u tamilom soċjetajiet iktar demokratiċi. Thank you very much. Uh, on the... Grazzi ħafna fuq il-budget għad-difiża Iva hemm dibattitu għaddej fl-istati membri kollha tagħna formati differenti. Jiena naħseb illi għanna bżon li naħdmu b'mod partikolari aħna l-Unjoni Ewropea għanna bżon naħdmu fuq dak illi aħna nikkontribwixxu għaliex eh, l-ammont ta' flus li nonfqu eh, mhux fidejna totalment tal-menu Għalhekk jiena kont qed nisħaq fuq il-ħtieġa illi naħdmu iktar fuq il-kooperazzjoni fid-difiża dan huwa strateġiku għal pooling and sharing għal l-akkomunament u l-sim. Aħna rridu naqdu flimkien il-kapacitajiet illi aħna għanna. Naħseb illi rridu naħdmu mal-Ministri tad difiża naħdmu mal-Aġenzija Ewropea ta' difiża naħseb illi dan l-approċ ta' akkomunamentu sim irrid isir xi ħaġa konkreta. Umbat, dwar eh, l isforzi li konna xi tip ta' influenza russa eh, fuq il- il-ġirin tana tal-vant naħseb illi emmek għanna sfida kbira f'termini ta' identità kulturali tal-Unjoni Ewropea. Jina naħseb illi l-sforz illi qed jagħmlu r russi huwa biex juru illi l-għażla Ewropea mhijiex taġit għal pajjiżi ta' dawk għal ċittadini ta' dawk il-pajjiżi għalhekk aħna rridu nappoġġaw il dawn il-pajjiżi biex jagħtu dak li jridu liċ-ċittadini tagħhom jekk aħna flimkien jirnexxina nuruhom illi l-għażla Ewropea hija tajba għaċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi, pereżempju l-Moldova se jkollhom elezzjonijiet għal waqt il-Georgia, eccetera. Jekk l-azla Ewropea tagħti riżultati tajbin u pożittivi għal ċittadini, dan se jkun fatturi li jiġbidhom anki għalmenu partijiet mis soċjetajiet tagħhom li probabbilment illum ma jaħsbu biex hekk. Das Wort hat Lorenzo Cesar. Eh, ministro Mogherini, voglio esprimere la mia soddisfazione. Iva, jek joġbok nishtiq nesprimi il-fu il-rappresentant tal-Italja, nishtiq insemmi eh, li jena kontenta x'meta nqis li ġara pala rappreżentanza tiegħek fil-Kunsill tal-Ewropa f'pajjiżi inta tagħmel l-almu tiegħek, il-kapaċità tiegħek hija ta' rida qawwija, kompetenza fil-qasam, esperjenza li karatterizzaw l impen tiegħek fl-Unjoni Ewropea wkoll. Nixtieq nistaqsik x'ser taħdem, kif taħdem fuq il-minoranzi reliġjużi fil-Vant Nofsani? Meta naraw it-teddidiet li tiżdiedu fejn 200 miljun nsara persegwitati fid-dinja, 200.000 fil-Sirja u l-Iraq, fejn ħafna kellhom jabbandonaw artom u djarhom. Qed naraw traġedji diżumani, qed jingħalqu l-iskejjel, l-isptarijiet qed ikun hemm eh, sinjali tal- fuq il-ħoġor tal-bibin, fuq il-djar tagħhom dawn in-nies biex jimmarkaw sempliċement għax huma Kristjani. Kif ser taġixxi fuq dawn? Grazzi għal biberija tiegħek, għal mistoqsija tiegħek u grazzi anki permezz tiegħek għax-xogħol li jwettaq il-Parlament Ewropew fuq dak li wettaq u naħseb li ħajkompli jwettaq. impenn importanti għaliex jidħol f'impenn usa fuq drittijiet tal-bniedem. l parlament Ewropew għandu kredibilità u saħħa fondamentali li jena qed nafas fuq biex inkomplu nistgħu nibnu xogħol komuni flimkien li fiħdanu rridu ndaħlu l-libertà tal-reliġjon ta' twemmin u anki l-suġġett iktar speċifiku fuq il-ħarsin tal-Kristjani madwar id-dinja. F'ċertu nħawet id-dinja. Imżon intennu palma qed kemm darba fuq livell iktar autorevoli minn tiegħi li l-libertà tal-reliġjon u ta' twemmin huwa dritt universali li għandu japplikalu kulħadd u l-vant nofsani la huwa livell reliġjuż ta' dak li qed jiġru laqqas ta' ċiviltà. Imma fil-livell iktar speċifiku fil-vant nofsani fl-Afrika ta' fuq u fil-Afrika in ġenerali, rridu nkomplu x-xogħol tagħna ma' rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea u anke l-mibgħut speċjali tal-ġlus ma' li huwa ta' nazzjonalità ġordana, jiġifieri għandu profil utli ħafna għax-xogħol tagħna flimkien biex ikun hemm prevenzjoni ta' dan it-tip ta' fenomeni milli jkompli u aktar. Jekk għandi ftit iktar ħin nista' ngħid ukoll illi l-iktar punt fundamentali ieħor u naħseb li fundamentali nagħmluh meta nitkellmu dwar l-Iraq imma kien ħawi oħrajn madwar id-dinja huwa dan L-għajnuniet umanitari rridu jaslu l-komunitajiet kollha. Dan huwa wieħed mill-fusin nistgħu naħdmu fuq flimkien, flimkien mal-kummissarju nominati l-oħra biex nikkoordinaw ix-xogħol hemm il-politika li titwettaq bejn l-awtoritajiet u anke l-messaġġ li qed jingħadda lill-pajjiżi oħrajn huwa messaġġ importanti li rid jitwassal hemm politika ta' twettiq ta' dawn l-għajnuniet li jista jikkonkretizza ruħu, hemm din il-possibilità din l-impenta aħna niwasluh. Is-Sur Brok. Grazzi, l-aħħar mistoqsija mela minnaħa tal-PPE kienet dik li għadha kemm twaslet lek issa u issa fisem l sendi sur Panzeri. Fisem l sendi Grazzi, Signora Mogherini, Fil-preambolu tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali hemm miktub li l-Unjoni Ewropea poġġi fil-qalba tal-azzjoni tagħha l-bniedem. Bekk ridna nagħtu saħħa lil livell materjali li dak li jkun jista' jeżisti flimkien ma' ajru u anki fuq il-libertà tal-reliġjoni twemmin. Dan pero dak li qed jiġri fil-Mediterranu uh, u nħawi oħrajn jidher li mhux qed japplika l-ispirtu litra tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li impenja truħu li twettaq l-Unjoni Ewropea. Intat li għandek bżonn ftit ħin biex ikun hemm approċċ strutturat, ma nistaqsik. Tista' tina skadenza għal taħdidiet mal-Parlament Ewropew fil-qafas ta' definizzjoni minn ġdid tal-pjan strateġiku ta' drittijiet, speċjalment fuq żewġ suġġetti, tisħiħ ta' rwol ta' rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea u l-promozzjoni tal-koordinament strutturali ma' kull kummissarju meta nqisu l-element trasversali ta' dawn is-suġġetti. Tista' tikkumenta fuq dawn? Grazzi. Grazzi. Mhux iktar minn ftit xhur imma fuq ċertu soġġetti individwali nista' nisħaq fuqhom diġà minn issa nista' nidħol iktar fid-dettall iktar il qudiem magħkom u anke mar rappreżentant speċjali. L-ewwel qabel kollox. Nħoss illi x-xogħol ta' rappreżentant speċjali f'dawn l-aħħar snin kif rajtu jien bajnejja u hawnhekk nistgħu naqblu kien xogħol pożittiv, jiġifieri t-tisħiħ tar rwol tiegħu jiena favorih mod partikolari. Nħoss illi s-suġġett ta' xogħol fuq drittijiet tal-niedem mhix kapriċ xi ħaġa żgħira imma xi ħaġa tal-qalba tal-politika barranija tagħna u huwa l-interess prinċipali tagħna ħafna drabi jkun hemm situazzjoni fej kollok tażel bejnietom, imma naħseb li dritt drittijiet fundamentali wassal l-istabilta fuq meda twila ta' żmien. U għalhekk dan ifisser li rid ikun hemm orizzontalità sħiħa tax-xogħol mhux biss min-naħa tal-kummissarji li għandhom portafolli fuq l-affarijiet esterni, imma anke fuq kollox dawk il-kummissarji li għandhom portafolli fuq l-intern, għaliex il-kredibilità tagħna hija msejsa fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem fih dan il-frontieri tagħna. U għalhekk irridu nkunu żguri li l-politiki interni tagħna li aħna għandna ikunu jistgħu Iżommu ma l-standards li aħna nitolbu meta nimpenjaw ruħna ma' pajjiżi oħrajn meta nkunu fi dialogu magħhom dan ikun essenzjali għall effikaċja tax-xogħol tagħna. Punt ieħor nixtieq nitkellem huwa fuq xogħol ieħor nixtieq nagħmel fuq drittijiet tal-bniedem. Mhux biss fuq il-livell istituzzjonali rridu naħdmu naħseb li dan huwa fondamentali li konna dialogu strutturat mal-NGOs, mal-soċjetà ċivili fl-Ewropa u fil-pajjiżi terzi L-ewwel qabel kollox mill-kategoriji li huma l-iktar mill-quta li l-iktar jaħdmu b'mod diffiċli fuq kundizzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem semmejt il-libertà tal-istampa fid-diskors ta' ftuħ din naħseb li l-politika esterna u interna jridu jaħdmu ħafna fuqa, smejt il-situazzjoni tan-nisa fejn hemm problema imwera ħafna fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fid-dinja man kif dan il-frontieri tagħna u naħseb li jekk noħolqu alleanza istituzzjonali bejn is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet fuq sistema ta' ħidma għad-drittijiet tal-bniedem kemm fih danna kif ukoll viżavi il-pajjiżi terzi, Din hija l-qalba tal-kredibilità u l-effikaċja tal-politika barranija tagħna. Signora Mogherini. Signora Mogherini, l-Unjoni Ewropea bosta drabi ġiet kritikata minħabba nuqqas ida politika, speċjalment fir rigward is-sigurtà u d-difiża. Fil-fatt, parzjalment dan huwa minħabba l-fatt li hemm punti di vista differenti tal-Istati membri u nuqqas ta' sensibilità reċiproka għal kunsens. Fl-opinjoni tiegħek, jista' jkun hemm strateġija Ewropea sigurta li tingħata nifġdejt fid-dawl ta' dawn il-problemi li semmejt inta dal-aħħar biex it-taff il-problema? Tweġiba, nittama, din kienet l-iktar mistoqsija faċli jien naħseb li semmejt ftit minn dak li tixtieq tisminti fid-diskors ta' ftuħ tiegħi, però naħseb li jekk nibdew fuq din is-sieq nkun qed nibdew fuq sieq ħażina għaliex ma nistgħux nemmlu li t-tadit li qed iffaċċaw ċertu stati membri mhumiex jaffettwaw l-istati membri oħrajn, aħna komunità waħda, entità waħda u jekk hemm teddida li tinħass x'imkien hija teddida li għandha tinħass kull imkien fl-opinjoni tiegħi u għalhekk jiena qed illi ridun noqogħdu iktar b'sebajnejn għall vant u nofsinhar fl-imkien u mwaqfu dan din l-immaġni parodassika li jew wieħed jew ieħor ma nistgħux nifilħu li nqogħdu nażlu bejnietom it-tnejn għax għandna problemi kemm il-vant kif ukoll minn nofsinhar u rridu nindirizzawha flimkien. Għalhekk qed ngħid li jiena ħa nipprova nibda billi nara li huma pedamenti tagħna jekk nibdew riflessjoni fuq l-istrateġija ta' sigurtà u fuq il-viżjoni rridu nserħu ras l nies tagħna u anke n-nies ta' madwar id-dinja għaliex l-Ewropa għandha tkun fornitur ta' sigurtà kull ma jmur. U naħseb li hemm ħafna x'nistgħu naqsmu anke fir-rigward il-perċezzjoni tal-imuma t-teddidiet. Grazie. E gentile alto rappresentante di Aziz, rappresentanto nominat, inti bħala rappresentanta taljana fi xur li ġejjin ser tħabba twitċek ma' problema verament diffiċli fir rigward il-Repubblika tal-Italja. Għet nsemmi soldati tal-navata taljani li għedin blokkati fl-Indja. Għanna bżon taħdidiet rigward il-ftemiet interistituzjonali u anki istituzjonali, għannafu li l-Indja għet tajt li għandha li jetti kien hemm bidla jew le fl-2014 u meta nqis id-determinazzjoni tiegħek u l-kompetenza tiegħek kien naħseb li iva ħat tagħmel l-almu tiegħek biex din il-kwistjoni ma teqpax blukkata. Imma inti skontok li ma impatt għandu jkollok bi jkun hemm relazzjonijiet vizavi l-Europa u l-Indja. Dan il-kas ħajkollu implikazzjonijiet iktar wiesa l-Unjoni Ewropea x'rwol jista' u għandha jkollha f'dan kollu. Grazie. Jo. Uh... Eh, Tajpwis, kifet? ħanibqa' Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Italja sa wara l-vot tal-Parlament u ser nuża din il-mistoqsija biex noħloq premessa. Sakemm nibqa' Ministru kull jum ħajkun iddedikat biex inkomplu nissoktaw nfittxu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Meta mbagħad ikolli rwol ieħor jekk il-Parlament jiddeċiedi f'dan F'din id-direzzjoni nkomplu fuq ix-xogħol li sar. L-Unjoni Ewropea diġà bosta drabi fuq livell kollu kollha fuq livelli kollha anke fuq l-iktar olin din ħtieġa l-Sur Barroso, Ashton, Schulz, il-President Brock ukoll jekk musejjer żbalt ġemilu semma dan il-punt. Din il-kontroversja bħal oħrajn potenzjali bejn istati membru pajjiżi terzi hija parti mill-xogħol tal-rappreżentant qoli. Jiena qed norbot ruħi li nagħmel tliet affarijiet li nisħaq mal-awtoritajiet indjani ir rispetta tal-liġi internazzjonali fl-interess tagħhom stess. Kif qed inti dawn huma prinċipji legali fondamentali biex ikun hemm is-salvagwardja tal-protezzjoni globali tal-Italja u tal-Indja stess kifet inti għandha missjonijiet inter, eh, internazzjonali fejn hemm il-militar tagħhom involut u għalhekk dan il-prinċipju huwa fondamentali. It-tielet, li nista' nagħmel huwa niffaċilita dialogu bejn l-Italja bħala parti mill-Unjoni Ewropea u l-Indja fuq din il-kwistjoni li semmejt. Anki għaliex naf u nafu l-koll konformement ma dak li qal sur Barroso, sur Schulz u sur Ashton fil-passat, li soluzzjoni pożittiva ta' dan il-każ isaħħaħ ukoll koll sħobija bejn l-Indja u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sur Brock. Sur Assis. Grazzi. Intem il-referenza għall-importanza tar relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina, kollha kemm fil-diskors ta' ftuħ tiegħek u nixtieq nagħmel mistoqsija speċifika li ma' inizjattivi politiċi nista' tressaq biex nkunu nistgħu mmorru lilin mill-impass li hemm fir-rigward il-konklużjoni ta' ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Mercosur. Inna dejjem dan il-proċess mid-disajnijiet. It-tieni punt li nixtieq nressaqlek huwa dan. Dan huwa ftehim importanti meta nqisu li qed nagħtu tant importanza lill-ftehim tal-kummerċ ħieles ma' pajjiżi oħrajn u għalhekk irridu konnessjonijiet fuq livelli kollha, politiċi, kommerċjali, ekonomiċi mal-pajjiżi tal-Merkosur. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Liema priorità tagħti għal dan il-għan? Dankeschön. Uh, Sur Belder, skużani, signora Mogherini ħazbal, ħazbal jete president. Federica. Nistaw jizbek bit-Taljan. Fost il-lingwi mediterrani u romanzi ħana zel-Italjan. Santiago del Chile, siċurilu mal-segretarju ġenerali ta' Sala kont qed niddiskuti fuq dan l-affarijiet li semmejt inti u dak iż-żmien qed naħseb li hemm anke il-minuti ta' dak li qed li sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latini u l-Karibow i u tista' tkun kull ma jmur fundamentali għanna bażi komuni f'dak li għandu x'jaqsam relazzjonijiet storiċi, kulturali u komprensjoni reċiproka anki politika għanna strutturi ta' ħajja f'dan il-pajjiżi tagħna minkejja differenzi kollha li hemm li qegħdin qudiem għajnejn kulħadd imma niftehmu malajr bejnietna u dak li hemm huwa nieqes huwa nuqqas ta' investiment politiku dik il-ftit iktar li nistgħu nagħmlu biex miż naħat din is sħobija ikolla il-potenzjal kollu tagħha mill-uħ. U għalhekk dan inħoss li huwa validu għal Mercosur għal organizzazzjonijiet reġjonali fl-Amerika Latina kollha skont l-amla tagħhom u l-isfumaturi politiċi kollha li jiena konxa tagħhom iżda nħoss li huwa fondamentali li naħdmu biktar rida politika għal dan il-an, mhux biss mal-Amerika t'isfel imma anke mal-Karibow Għanna okkazjoni tajba li namlu dan għaliex il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u Selak f'Ġunju jista' jkun għal darba mhux xi ħaġa ta' soltu f'sens negattiv imma business as usual pożittiv, ġifiri jkun il-mument ta' żvolta fejn aħna nagħtu nedija ġdida l-rrida tagħna li rridu naħdmu flimkien mod imsaħħa. Mhux biss mal-pajjiżi li aħna nqisu bħala imsieħba strateġiċi imma mal-kontinent kollu. Sur Belder. Grazzi, President. Nitkellem bl-Olandis, Signora Mogherini, rappresentant Oli nominat, Signori. Innuqqas ta' stabilizzazzjoni B'żoni reġjonali riptana u anki oħrajn kawzati minn Hamas, Al-Qaida u oħrajn u rowna jekk kien hemm għalfejn juruna illi hemm il-ħtieġa enormi li konna iktar sigurtà u li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tikkontribwixxi biex dan jitwettaq. Taqbel miegħi u jekk iva kif dan nistgħu ndaħluh fil-politika barranija u ta' sigurtà komuni. Grazzi. Iva naqbel illi hemm teddida ewlenija li ġejja minn kull naħa li qrib tagħna minn kull imkien imma din hija teddida l-ewwel net għal popli fir-reġun. Ma nafx jekk taqbil xmiegħi fuq dan. L-ewwel vitmi ta' ISIL huma l-Musulmani. Hemm ukoll Kristjani, hemm ukoll komunitajiet oħrajn, imma l-ewwel vitmi huma l-Musulmani. U din hija viżjoni li għandna nwaslu skonti il-messaġġ kulturali li nagħtu illum naħseb li huwa parti minn istrateġija biex ninnaffaċċaw it-teddida għaliex il-diskors li qed juża ISIL huwa diskors immirat li jipproklama ruħu bħala stat fil-waqt illi jaqret il-kunċett ta' stat, il-frontieri, l-autorità tal-istat, ecc. Minnaħa qed jgħid illi jużaw reliġjon kontra oħrajn u kontra ajrek. U dan bħala kunċett ma jeżistix la fl-Islam ma fl-kwalinkwa reliġjon fid-dinja. Ġifieri il-messaġġ tagħna huwa għodda b'saħħitha biex nkunu nistgħu naffaċċaw din it-teddida għandna għoddu oħrajn, dik militari, fejn l-istati membri jistaw jeżerċitaw, u użawa, oħrajn le, oħrajn forum differenti, iżda naħseb li huwa importanti u li jena namel fil-futur mill ġdid huwa li jkun hemm qafas komuni għall-Unjoni Ewropea biex tkun tista' taġixxi bl-istess direzzjoni. Ser ikun hemm kapaċitajiet biex u kompetenzi li jibqaw fih dan l-istati membri mek dawn il-kompetenzi u dawn il-deċizjonijiet u mkun inklużi f'qafas li jitik il-boxla li rridu naslu fl-imkien għal għan komuni biex ikonna riżultat nevitaw li noqogħdu morru għal rasna u nitkellmu b'vuċi eh, kulħadd tar-rasu nkunu nimxu fid-direzzjoni tajba. Mbagħad għandna l-aspett umanitarju, aspett enormi u ikun jista' qed jalimenta l-kellim tiegħek fa' skadir għal-ħin. Um, uh, Madam uh, High Rep Designate, I'm speaking Rappresentant li nominat qed nitkellem fisem is-Sur Van Orden fisem li sijar li ma setax ikun hawn preżenti llejla u staqsini nistaqsik dawn il-mistoqsijiet speċifiċi fismu. Liema attività militari ta' CSDP temmen li għandhom u mill-Unjoni Ewropea għaliex ma xitwet u minn NATO jew minn koalizjoni ta' ġnus li għandhom li rida li jagħmlu dan. U t-tieni temmen li lan ewlieni ta' CSDP huwa politiku blan li jkun hemm integrazzjoni politika u l-Unjoni Ewropea ssir attur globali ewlieni. Grazie. Naħseb illi l-missjonijiet u l-operazzjonijiet li għanna fuq CSDP mumiex edinem għax ħattijħor ma jistax jamelom, edinem għax tajjeb li namluħom. Ma nafx jekku xe tuwix bek bek, imma ma nħux l-approċ kiku li aħna namlu l-affarijiet biss jekk ikunu ma jkunx qed imilhom ħaddieħor, naħseb li l-istati membri u NATO xorta aħna għanna l-lok tagħna, għandna missjonijiet tagħna, l-operazzjonijiet tagħna li qed jaħdmu b'relazzjoni sfiqa ħafna man nazzjonijiet Uniti u anke ma' NATO u anke ma' l-Istati membri, naħseb li approċċ komuni huwa għaqli, anke politikament. X'kienet it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek? Fuq livell politiku. Sewwa. Naqbel miegħek imma ma noqgħodx nistaqsi kieku għalfejn, imma naħseb li aħjar nġibuha żewġ u nagħmlu l-affarijiet kif suppost Naħseb li u eżerċizzju li wassal għal sens ta' appartenenza komuni, iva, imma raġuni u l-enija wara dan huwa mhuwiex li għanna bżon xi ħaġa biex taqadna fl-imkien, il-ħaġa l-enija hija li nagħmlu ħaġa utli għas-sigurezza tagħna u sigurezza tal-popli oħra. Grazzi. Eh, Demis ismaka. Sir Demis Maka. Grazzi. rappresentantu li nominat. Għal fatt li ħampaġu l-bnedmin, il-ħajja tal-bnedmin eh, fil-qalba tal-politika tagħna tal-politika esterna. Hemm il-konvenzjoni kontra tortura tal-ġnus maquda imma din il-konvenzjoni ġiet iffirmata 30 sen u eh, rajna vera deterjazzjoni madwar id-dinja u ma kienx hemm biżejjed rida minnaħat tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, tbiddel is-sitwazzjoni. Inti bħala rappreżentant oli se tinsisti li eh, dan ħajkun punt fuq il-quċċata tal-aġenda mbagħad dwar it-traffikar tal-organi fiċ-Ċina. Inti x'ħad tagħmel sabiex tpoġġi pressjoni fuq il-Ċiniżi ħalli waqfuhom dawn il-pratiki u ħalli taċerta li ikonna investigazzjonijiet trasparenti u eh, dawk involuti u koll u eh, li specialment dawk li għedin f'Hong Kong jinħelsu. Iva, jenna Iva, l-esta mija fil-mija sabiex din il-kwistjoni ta' tortura u l-kwistjonijiet l-oħra ta' ġritti, li għandhom xasma ġrittijiet tal-bnedmin, eh, ħajkunu iva fuq il-ċatta tal-agenda imma u koll u tim il konsil Hemm eh, numru ta' nis esperti eh, kif ukoll eh, nisfiċ soċjetà ċivili nistgħu naħdmu flimkien magħhom u jiena semmejt il-bini ta' allajanza tana Dina tista tkun utli jissa jkollna attivisti, eh, soċjetajiet ċivili eh, fil-pajjiżi stess u eh, naseb li dan ħajkun fost il-ħidmet tiegħi sabiex inqajjem din il-kwistjoni u sabiex inqajjem din il-kwistjoni. U l-iktar sabiex nagħmel differenza u dan koll dan il-punt nix norbtu maċina Ċina u ehm, dan għaj ikunu parti me temi li ħajġu diskussi ma l-autoritajiet ċinizi li ħan għamel li ħan iprova namel jena se niprova ninvolvi l-pajizi differenti mux biss li eh, najdillom nġbet l-attenzjoni tagħhom lejn dak li għandhom ibidlu u ma sabiex eh, imbiddel eh, niprofa nbiddel xi politiki u xi prattiki u naħseb li dan huwa l-mod l-iktar fost l-iktar effettivi sabiex eh, naħdem fuq eh, dawn il-prattiki. Inti semmejt Hong Kong fl-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek imma sfortunatament ma eh, l-interpretazzjoni sħiħa mhux tal-interpreti li jaħdmu tajjeb ħafna. U Iva, mela dwar il-kwistjoni ta' Hong Kong ħan semmi din il-kwistjoni fl-20 sekonda li fadalli jena sodisfatta mill-fat li illum irċevejna aħbar tajba mhux terribli. Dan huwa fl-interest mhux biss tal-poplu ta' Hong Kong u l-awtoritajiet imma ta' Hong Kong imma l-awtoritajiet ċajniżi sabiex jidolbu l-kwistjonijiet tal-elezzjonijiet li jmiss li sabiex l-affarijiet jiġu solvuti permezz ta' dialogu. Grazzi ħafna, Signora Skake. Grazzi ħafna, Signora Rappresentant Oli, inti qed li rridu naħsbu mod kbir, imma jiena nispera li l-Unjoni Ewropea tieħu Eh, azzjoni deċiżiva. Inti tkellem dwar l-Iran bħala msieħeb skostruttiv. Kif? Inti kif tara il-rwol tiegħek fil-negozjati ta' P5 plus 1 u negozjati inti kif ħata ċerta l-Unjoni tkompli tisħaq fuq id-drittijiet tal-nis mill-Iran u sabiex l-isforzi kollha ma jitpoġġewx biss fuq il-negozjati nukleari. Iva, mill-li nistaniħu inti ottimisti, inti mista imma dawna jistgħu jdumu ħafna għal ħafna żmien jekk ma kunxem hemm komprensiv. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Jiena qedtilkom u għadni nemmen li l-Iran jista jaqdi rwol kostruttiv kif ukoll distruttiv fir-reġuni u fil-konflitti differenti li hemm fir-reġun. Għalhekk jiena naħseb li huwa tajjeb li involvu daħlu l-Iran u nippruvaw naraw jekk jista minn flok um, ma dana eh, ixekkel eh, eh, xi affarijiet li mhux asmara xi konflitt li jkun parti mis-soluzzjoni u jena naħseb li ħankunu realistiċi jekk ħanaħsbu li nistaw nipruvaw kif għamilna fil-kas tal-Iraq. Per eżempju, provajna netkelmu ma dawk li jista' jkollhom influenza f'xi pajjiżi bħalissa. Dwar il-P5 plus 1 u dawn in-negozjati inti taf eh, li dawna in negozjati ħajkomplu sal-24 ta' novembru Id-deċiżjoni ttieħdet f'Lulju mhux waqt l-aħħar round imma round qabel ta' taħdidiet li Kati Ashton ħadd kompli taqdi rwol sal-24 ta' Novembru u jiena ta' naħseb li dina kienet deċiżjoni għaqlija, ovvjament inti fl-aħħar ftit ġimgħat ta' negozjati frem diffiċli ma tbiddilx negozjatur jena tkellimt mux biss ma Kathy imma ma, ma l-ministri l-oħra Eh, involuti imma kif ukoll il-xarif il-Ministru l-Affarijiet eh, Barrani tal-Iran waqt l-Assembleja Ġenerali tal-Ġus Marużu ftit ġemat ilu. Jiena nemmen li jew naslu għal ftejm qabel l-24 ta' Novembru. Għax jekk le, ħatkun komplikata, ħajkun komplikat ħafna li naslu għal ftejm wara dana mandu xej xi jaqsam ma' drittijiet tal-bnedmin. Dawn iż-żewġ affarijiet irridu jibqgħu separati drittijiet tal-bnedmin tant huma eh, importanti li ma nistgħux ninvolvuhom f'xi negozjati u jew diskussjonijiet oħra dwar id-dossier nukleari huwa x'inhuwa r-rwol reġjonali tal-Iran l-istess għandna ngħidu għal drittijiet tal-bnedmin u għanna niddiskutu din il-kwistjoni mal-autoritajiet iranjani. Grazzi ħafna, is-sur Mauro Barandjarin. Grazzi ħafna rappresentant u li nominat, jiena nixti insaqsik dwar it-trattat bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kuba. It-trattat li jett nittamaw li ħajjiftaħ l-ekonomija kif ukoll li l-libertà ħat kompli tiżvolġi imma sfortunatament il-taħdidiet mhux qed jiffokaw fuq drittijiet fundamentali tal-popolazzjoni kubana. Għalhekk l-ewwel qabel kollox nixinqsaqsik jekk intix taqbel jekk il-reġim ta' Castro u it-taħdidiet huma superfuċjali. Inti għandek l-intenzjoni li titħaddet mal awtoritajiet kubani b'mod formali jekk iva mela kif ħatamel il-monitoraġġ tal-implementazzjoni korretta tal-klawżoli fuq dawn id-drittijiet u x'tib tar-rwol jista' jaqdi l-Parlament Ewropew fil-monitoraġġ ta' dawn it-taħdidiet u bħala l-aħħar mistoqsija, Kummissarju. Oli nominat inti waqt il-mandat tiegħek jekk tiġi maħtura tista' ċerċerta li l-karta ġrittijiet tal-bniedem u dawn id-drittijiet jibqgħu jirbħu fuq drittijiet ekonomiċi. Jekk t-permettu li jiena ħan nerġa' niġi lura ftit oħra. Sabiex nitkellem fuq il-passi li jmiss li nista' ngħid eh, minnu fieħ minn banda jiena konvinta li importanti li nappoġġaw din eh, il, dan il-ftuħ vera żgħir li jeżisti fir-riforma ekonomika min-naħa tal-awtoritajiet kubani iva eh, jista' jkun hemm iktar imma fuq dan il-livell ekonomiku u speċjalment fuq livell politiku r-rwol tagħna huwa li jinħeġġu nimbuttaw il-qudiem ħalli bekk dawn il-proċess ta' riforma jkun iktar b'saħħtu, jkun hemm iktar determinazzjoni iva jena lesta innidi dialogu kostrittiv fuq drittijiet tal-bniedem mal-autoritajiet kobani kif inti stess et jena naħseb li nissaw namlu dan primkien ma' rappresentant speċjali għal drittijiet tal-bniedem u jiena u kol nista' naqsam din il-ħidma flimkien ma'kom mal-Parlament Ewropew f'ħin li nikkonsidraw li ikun itjeb. Grazzi. Mr. Chairman, Madam Mogherini. Sur Varjenen, jena nil-għalfat li jinti sħaqt fuq il-korenza ta' politika bejn il-politika esterna u interna tagħna u vera uġibitni il-mod, oġobni il-mod kif inti kopprejt id-dimensjonijiet kollha fil-kooperazzjoni esterna tagħna l-politiki tagħna bħala l-membru mill-post li fit-tramuntana tal-Ewropa jena ħadd kost bil-fatt li jinti tajt attenzjoni li tramuntana tal-Ewropa u l-Artiku dwar ir wol globali tal-Unjoni Ewropea aħel is-seta' jitmexxi fi l-kummerċ, l-iżvilupp u l-ambjent dawn it-tlet politiki. Għanna nkunu nistgħu insaħħu r-rwol globali tagħna permezz tal-koordinazzjoni, tal-azzjoni globali u billi nagħmlu din l-azzjoni iktar koerenti. Inti temmen li dana tista' dana tista' tagħmilha realtà flimkien mal kummissarji l-oħra responsabbli għal dawk il-politiki u jekk iva kif. Jena se niprofa, niprofa namel l-almu tijaj, nitfa l-enerġija kolla tijaj. Irridu aħna naħġu b'ambizzjonijiet vera aħna forsi kif inti stesset forsi l-iktar attur kredibli u bseta għal kummerċ l-iżvilupp, l-ambjent u setturi oħrajn imma dawn it-tlieta iva nafu biċċert issa diffiċi kif najdu kif ħan ikkoordinaw. Forsi dan l approċ ħajkun daqsxejn Mediterran għalkemm l-artiku vera u reġjun għal qalbi u strateġiku jiena nemmen li il-koordinazzjoni tibda mill-qsim eh, tal-idejat, tħassib prioritajiet u għoddot u kol. Għalek ħa naraw aħna jekk dawn il-laqat ta' kull xar li ħan organizzaw mal-komissarji mux biss dawk esterni imma dawk interni u koli għandhom impatt esterna fu li għanna bżonnu l-dan specialment tal-ambjent imma l-kummerċ għall izvilup għalek ġalla darba nibdow aħna naqsmu il-vizjonijiet, il-prioritajiet u l-istrumenti un-bat nistaw naraw jekk din il-magna nistaw nippermettuwa taħdem u għalek jirsekolna kontribuzzjoni għall istrutturi politiki differenti li għanna li huma kbar u nizaw li talenti kollha u nazbu flimkien dwar kwistjonijiet globali. Jena naħseb li meta jena nara il preżempju l-kasta Haiti jew l arn tal-Afrika, jifa dak li namlu għan ermi u nimxu pass pass pass biċċa biċċa biċċa. U jekk nistgħu naħdmu flimkien nagħtuha forma politika, il-ħaġa ssir iktar relevanti, iktar viżibilta aħna nafu li l-viżibilta politika tagħmel parti mill-politika xi ħaġa li ssir iktar viżibbli, ssir iktar viżibbli għall-oħrajn u iktar attrenti dwar ehm, iva bidla globali, l-ambjent irridu naħdmu iktar din is-sena, li ma din is-sena, Pariġi s-sena diħla, jekk dana mux ħajkun suċess laqas nissa siġa jena li ħajkonna iktar suċess fil-futur imbiet. Grazzi ħafna. Ivo Weigel. Senjura Komissarju nominat. Meta inti kont Lampedusa, jena kont ġewwa Addis Ababa u emmek konvinċejt ruħi li L-ammonti kbar ta' refuġati ħajkunu ikbar fil-futur jekk mhux ħajnexxielna aħna inħejju jew infaslu politika strutturata għal kontinent tal-Afrika, għal kontinent Afrikan. Nixtieq ngħid imma nixtieq nirringrazzjak tal-li ddeċidejt tħejji din il-politika. Inti sħaqtu ukoll fuq il-liġi internazzjonali. Jekk l-Unjoni Ewropea hija konvinta li ħatuża din il-liġi mela aħna ħankunu imsieħeb biktar poter per eżempju dwar il-konflitt bejn l-Izrael u l-autorità palestinjana u l-okkupazzjoni tas saħħara tal-ponent. Aħna ħanużaw l-istrumenti li nistgħu nużawhom meta xi ħadd jikser il-liġi internazzjonali. Grazzi ħafna. Iva, dana dina kienet ċaġa simbolika li inti kont ġewwa Addis jiena Lampedusa għalija meta iltqajt mal-qraba il-familja tal-vitmi u dawk li baqgħu ħajjin għalija diktar iktar ħaġa sorprendenti ma kienitx ġifiri kemmitu nies imma l istejra ta' dawk li baqgħu ħajjin għax iva tkellimna u naraw it-traġedja fuq il-baħar imma ta' spiss ma narawx it-traġedja ta' qabel ma ħadu l-vjaġġ, għalhekk naħseb li rridu naħdmu fuq dina bħala priorità hija storja ta' tortura, abbuż ta' drittijiet tal-bnedmin, għan-nisa, għat-tfal, għall-irġiel, li normalment maġġor pansi tal-każijiet tal-Lampedusa l-flussi mill-Libja għall-Italja qed nitkellmu dwar 70% nies li qed l azil mhux migranti ekonomiċi, nis li qed jaħarbu l-faqar Astrem, iva għandna bżonna struttura politika u ekonomika l-Afrika, mhux biss l-Afrika, biss imma u wkoll dwar il-liġi internazzjonali aħna l li nużaw l-istrumenti iva Iva, forsi aħna l-istri li nużawam dawn l istrumenti ma l għol qabel kollox rridu aħna noħolqu il-kundizzjonijiet sabiex namlu din namlu dan l-użu ta' strumenti mhux meħtieġ politika ta' prevenzjoni. Jekk tħares lin il-kriżijiet kollha Inti tkellimt dwar il-konflitt bejn l-autorità palestinjana u l-Izrael eh, jena trabbejt eh, dan il-konflitt eh, ilu maħna hemm oħrajn li mm, ma rnexxilniex nieħdu azzjoni fil-ħin ma rajnihom xeġejin, dak li jridu nagħmlu bħala l-Unjoni Ewropea iktar milli naħsbu dwar is-sanzjonijiet ta' wara kif nistgħu ma nappermettux li tfetx kriżi. Grazie ħafna, Sur Kuso Permoj. Komissarju nominat, is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja konsekwenza ta' politiki tal-ponent ta' dawn aħar ftit snin. Forsi jekk eh, nitkellem dwar sur Bertolucci ħadd ifimni aħjar. Kieku ħaj ikun id-direttur ta' eh, film tal-1900 Nistgħu najdu li huma setat tal-punent eh, li bil-fundamentalisti il-setat eh, tal-punent eh, kizbu iktar laqax kienu jafu setaw jamlu bizzejt un-bat daċidow li nispiċaw situazzjoni ta' gwerra u dan l-istat, l-ekim sejja s-istat izlamiku, konsekwenza tal-invazjoni ġol-Iraq u l-konsekwenzi u bat fis-Sirja ġifiri ma nistaw aħna nkunu sorprizi li jatna naraw din is-situazzjoni wara snin ta' gwerra għanna nkomplu eh, b'din id-direzzjoni, għanna aħna nkomplu, eh, aħna natu ħajja lil fundamentalizmu jiena naħseb li huwa fundamentali li jkollna approċ korrenti ma' u hawnhekk imma huwa dmir assolut għalina li nofru lajnuna fejn nista' dwar li niprovdu l-armi mux ħaġa li l-Unjoni Ewropea biss kompetenti li tagħmel u li nipprovdu armi lill organizzazzjoni eh, ta' terroristi li qed teddet eh, ħajt ta' miljuni ta' persuni mhux ħaġa li nistgħu nagħmlu, eh, nistgħu nipprovdu l-armi li l dawk iva li qed jopponuhom, imma rrid ikollna approċċ politiku koordinat u rridu aħna nassiguraw li qed naħdmu sabiex noħolqu kundizzjonijiet fejn nistgħu innaqsu l-grupp ta' estremisti hemm ħafna faqar nuqqas ta' sigurtà hemm ħafna faqar, esklużjoni u ambjent li um, ambjent li jista' jkun iktar favorevoli għal reklutaċ u għalhekk dan mhux importanti biss għall-Unjoni Ewropea mal kulħadd Iva, kondizjoni ta' ħjar ta' ħajja mill-punta di vista tal-ġifiri tal-liġi tal-ġittijiet tal-bnedmin ekonomiku demokratika ġi fil-pajizi li jett dawru l-Europa ġifiri aħna rridu eh, niprofaw nġillu kontra l-dawk l-organizzazzjonijiet li jett jeddu il-ħajja ta' dawn iċ-ċittadini. Sur Iglesias, grazzi ħafna. Jiena normalment nitfa' ħafna kritika imma illejla mhux ħanamel dan għax jiena naħseb li kulħadd irid ikollu opportunità u jiena nħoss li xi kritika li inti irċevejt għalija, jina ħat l-impressjoni li jinti mara twajba, kellek ħafna kritika fuq ir-Russja li jinti m'intix esperta, li jinti persuna ta' profil bax, anzi jina naħseb li jinti persuna li ħejjet ruħa ma tajjeb ħafna sens komun u s sens komun xi ħaġa li għandna bżonn f'dan il-kumitat intijet li qed uh, tiġi hawnhekk għax tieħu gost uh, forsi sens ta' pjaċir tiegħek huwa daqsxejn stramp. Hemm min qal li uh, ma xaqux jisema l-Wagner u għalek invadaw il-Polonja. il polonja U il-prinċipju ta' legalità internazzjonali dejjem ridu nikkonformaw magħhom u l-attitudni Ewropeja li dejjem kienet stretta kontra r-Russja ma tasibx li dinha tmur kontra il-benevolenza Ewropeja lejn l-Iżrael li dejjem jikser il- liġi u drittijiet tal-bnedmin. Grazzi. Jena <laughs> mux eh, <laughs> nitkellem fuq l-opinjoni tija kif ah, imma eh, dwar iġifiri mela eh, dan it-trillim politiku u jena naħseb li Iva vera utli li li konfronta fuq livell politiku mux biss bħala importanti specialment għal wali differenti li għanna imma vera importanti u kol fuq livell intellettuali kolli nistqara unek li mm, dan l-eżami eh, e qed jiġi preżentat huwa interessanti u importanti eh, għax eh, fil-mistoqsijiet ħafna sejr, ħafna dejat, forsi ħriġ naqra mill-ħin tiegħi u naħseb li tajjeb li mela naqsmu dawn l-opinjonijiet U dwar il-mela liġi internazjonali, il-legalità internazjonali, iva eh, importanti għal kulħadd u jina mistaġba mill-fat li eh, mela dina l-ewwel mistoqsija li tkellem eh, jew tinvolvi l-vat nofsani għaxina, għastennejt li ħajkolna iktar jew ħadd titfgħu iktar attenzjoni f'dan il-kumitat. Jiena naħseb li Iva, nistaw najt li, li jedan l-qalb impentana fil-vant nofsani u t tema li mux mandiċ taqsam bisma l-Izrael u l-Palestina imma u kol il-pajizi Arab u kol u l-Palestina u l-Izrael ġifiri jem zewċ affarijiet li rridu nsolvu la prosirrit kun wieħed reġjonali rridu negarantixxu li l-waqfin mill-ġliet li wasalna liħ ġewwa Kajr fl-aħħar ta' wissu Eh, dana jisir proċess politiku ġdid eh, narħat li ġej f'Kajr ħaj ikun hemm eh, konferenza ta' donatur donatur flimkien ma' President Abbas jiena nittama li dina ħad tkun opportunità sabiex noħġu b'direzzjoni ġdida sabiex nibnu wkoll fuq livell politiku dan il-proċess ta' paċi imma rridu wkoll fl-istess ħin nsolvu il-konflitt bejn l-Iżrael u pajzi l-Arab. U għalek jekk nazaw l-kompetizjoni tal-2002 dan ħajkun vera utli għax il-proċess jrid ikun wieħed differenti. Grazzi ħafna. Jena naħseb li dan interessanti xil prioritajiet eh, li joħorġu ta' spiss jkunu daqsxej sorprendenti mhux biss għall-kandidat. Jean-Luc. Grazzi ħafna. Sur President Melanchon, jek trit, Jiena għandi mistoqsija fuq uh, avvenimenti illi uh, se jiperturbaw il-ħajja tal-umanità stramp li inti ma semmejt xej fuq il-bidla fil-klima li eh, se, se tista' twassal ħafna diffikultajiet bejn il-ġnus illi din jintlaqtu minna u anki wassal għal eh, dan il-flussi migratorji. X'pożizzjoni se tieħu inti waqt is-summit fuq il-klima mbagħad il-fatturi ta' perturbazzjoni E, li wassu għas situazzjoni volatili ħafna għal eh, dik li dollaru bħala eh, monita internazzjonali. Rajt illi eh, kien hemm bejn Brażil, ir-Russja, ċina, l-Indja, l-Afrika t'isfel li deċidew li joħolqu l-ekwivalenti tal-Bank Dinji u l-IMF u ċina deċidew li bidlu anki jisarfu l-munita tagħhom f'din il-munita. Merci, euh, Monsieur Mélenchon. Euh, en effet, euh, j'ai cité. Iva, jena semmejta, semmejtu l-bidla fil-klima, fil-fat kienet l-ewwel sfida dinjija illi jena semmejt. Forsi għax tkellimt bl-Inglis ma ma, smajtnix jew ma fimtnix imma jiena xi ftit ġimgħat ilu ipparteċipajt fil- l-Assemblea Ġenerali tal-ġnus Maquda attendejt tal-avveniment fejn l-Unjoni Ewropea kienet rappresentata mill-Kummissarju attwali flimkien mal-Ministri tal-Affarijiet Barrani ta' ħafna pajjiżi. U naħseb illi il-fatt illi eh, għal dak li jirrigwarda x-xogħol tiegħi il-responsabilità li se jkollina tiddeċidu intom mal-kummissarji kompetenti, mal-viċi ehm, presidenti kompetenti, mal-ministri tal-affarijiet barrani, il-ministri tal-ambjent u il-network ta' NGOs tal-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili fuq uh, eh, mhux biss eh, sorsi ta' informazzjoni ma' anki ta' azzjoni dejjem fil-kontest tal-ġnus maqda se jkun utli ferm fuq Pariġi sena diħla naħseb illi ma rridux naslu tard. Jiġifieri irridu nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu diġà flima f'Diċembru jekk aħna ma marrux jekk aħna ma marrux ma b'ħafna xogħol li kont diġà lest se jkun diffiċli ħafna illi jirnexxinna f'Pariġi. U aħna ma nistawx nippermettu illi ma jirnexxinniex dim din l-isfida jew ukoll eh, kwistjoni ta' sigurtà internazzjonali kif inti mhux biss kwistjoni li tirrigwarda l-ambjent. Thank you. Have measures. Thank you, Chair. Uh... Grazzi, Signora Rappresentanta Olja. Jena ħad gost nisimak tajt li jinti trid li konna eh, politika differenzjata fil-politika ta' viċinat tagħna bejn tramontana nofsinhar. Jiena nemmen illi il-politika ta' viċinat eh, nofsar nexxiet. Waqt ngħid ħafna jekk ngħidlek hekk. Hemm bżonn li tiġi riveduta kummissarji nominati oħrajn għallu illi dak li għandu x'aqsama ma' strategija jew responsabilta tiegħek u se jimxu fuq dak li tajtien tal min se jerġa' jaħseb fuq dawn l-istrateġiji u minant min għandna nistennew illi nirċivu kont, rendi kont ta' dak kollu illi ikun sar. Jiena naħseb illi il Rebecca Holmes ġiet uh, dikjarata persona non grata fir russja ftit ġranet ilu l-awtoritajiet Russi referew għal għandhom l-istat twila ta' dawn il-persona. Ġinti għandek informazzjoni uffiċjali dwar dan x'beħsebek tagħmel. Grazzi. Grazzi għal dawk iż-żewġ mistoqsijiet il-min minnant min għandek tippretendi li li hemm din ir-reviżjoni strateġika. Eh, jiena dak se jkun xogħli imma mhux xogħli se nagħmlu waħdi magħluqa fl-uffiċċju tiegħi iżolata mill-bqija tad-dinja jiena nqis li ħaġa pożittiva illi aħna l-koll irridu naħdmu f'tim xogħol ftimijiet se jkun l-essenza ta' dak li nagħmlu imma iva se jkun hemm bżonn ta' tmexxija u sens ta' responsabbiltà fil-ħidma tagħna. Għalhekk jekk eh, inti dana iva se jkun pero responsabilta tiegħi fuq il-każ ta' Rebecca Holmes, Iva, jiena naf, ma ma nafx forsi naf inqas minnek probabbilment fuq dik is-sitwazzjoni. Dak illi naf huwa illi jena naqbel 100% ma dak li għall president Schulz illi hija ħaġa totalment inaċċettabbli mhux biss illi teżisti din il-lista imma li il-listi mumiex eh, ma ġewx ippubblikati u mumiex ġustifikati. Għalhekk naħseb illi iva jekk xi darba nkun f'din eh, eh, is-sitwazzjoni rrid nitkellem mal-awtoritajiet Russi biex nara li di sitwazzjoni ma tarġax tirrepeti ruha u li l-affarijiet ikunu ċari u spjegati sabiex nevitaw sitwazzjonijiet simili fil-ġejjeni jina naħseb illi diplomazija parlamentari hija il-offol ta' kollox u kull fejn jiena jkoll il-possibilità li niffaċilita jew jiena personalment jew is-servizz aċċess jew missjonijiet ta' membri tal-Parlament Ewropew f'pajjiżi tistaw torbtu fuqi. Mil-banda l-oħra jiena bħala skambju nitlobkom illi tikkoordinaw qabel ma tmorru wara li tiġu biex ikun hemm pjanar biex aħna nifmu eżattament min u eh, l-aħjar li mur, mux se jkun hemm intħil ta' imma kulħadd irid ikun jaf kollox biex nikkoordinaw u anke biex ikonna eh, nkunu nafu x'ġara għaliex il-frott ta' diplomazija parlamentari se jkun importanti ħafna fil-ħidma tiegħi jridu insibu mezz kif naħdmu fl-imkien fuq il-diplomazija parlamentari b'mod strutturat huwa importanti ferm. Ulrike Luna Czech. Signora Mogherini, fit tweġibiet li bat inti bil-miktub inti għati li beħsibek tuża drittijiet tal-bniedem bħala l-boxla fil-ħidma tiegħek għall żewġ mistoqsijiet. Inti tkellim dwar in-nisa, il-medja u l-libertà tar-reliġjon u ta' twemmin. Inti kif trixti issaħħaħ id-drittijiet tal minoranzi etniċi u sesswali fl-Ewropa? Tininet fil-viċinat tal-Vant eh, jiddiskutu l-Azerbajġan fejn pala pajis fejn hemm repressjoni tal-medja tas-soċjetà ċivili is-saħħet f'dawn l-aħħar xhur. U inti xi trid tagħmel biex issaħħaħ il-protezzjoni ta' drittijiet eh, fondamentali u libertajiet bażiċi. Mbagħad, inti bħala eh, ministru eh, taljan eh, li jipromovi South Stream dan il-parlament ma qabilx u ma appoġġax dan il-proġett għaliex mhuwiex proġett Ewropew, issa inti kif se taġixxi bħala viċi president u rappreżentantoli għaliex jiena naħseb illi fil-ġejjien inti titillim min jiftakrek bħala is-Sinjura CFSP u mhux is-Sinjura South Stream. anki Lady Eh, titlu tal-lady joħroq li problema li li forsi nistaw nsibu mezziħor ta' kif tindirizzawni. Għadba għanna ftit ġimgħat oħra biex naħdmu fuq dan. Sa huwa importanti li niċċaraw dan il-punt fil-fatt. Jiena naħseb li l-kondizzjonijiet politiċi għal South Stream għadhom ma jeżistux u dana jorbot ukoll ma' situazzjoni fl-Ukrajina u ir-relazzjoni li għandna ma' Russja. Il-proġetti kollha ta' infrastruttura kollha irrid ikollhom bażi solida legali. Issa, meta xi darba forsi il-kondizzjonijiet politiċi imorru lura għan-normal, jekk, jekk, mela mbagħad il- diskussjonijiet tekniċi jistaw jirġaw jimbdew u jekk jirnexxilna illi insibu din il-bazi legali um, adattata l-affarijiet jistaw jimxu. Nispera li kont ċara dak li għat eh, ġie mizinterpretat, naħseb kienu xi ġurnalisti jingħat li l-kurutur ta' nofsinhar għandu jkun priorità. U hemm min ħaseb illi għax inaqat eh, Southern bl-Ingliż eh, rabtuh mal-proġett South Stream imma eh, il-kurutur tan nofsinhar jorbot mal-Azerbajġan mal-kwistjoni tal-Azerbajġan u mhux ma' South Stream. Imma kif aħna qegħdin investu ħafna fl-enerġija mal-Azerbajġan u huma jafu illi se jkun uh, importanti ħafna anki għad diversifikazzjoni tagħna ta' ejjunu ta' rotot għandna bżonn nisħu aktar il-ħtieġa li jkunu rispettati drittijiet tal-bniedem f'dak li ma' kwestjoni ta' medja u anki attivisti. Fu il-minoranzi etniċi u sessuali iva jiena se nagħmel ħilti se naħdem bla qiegħda biex nippromovi dawn l-aspetti ja parti minn dak li jiena jiena jiena nemmen f'daw l-affarijiet mhix ħaġa li jiena se namel għax sempliċement marbuta mal-ħidma tiegħi b'mod partikolari ma' l-orjentament sessuali. Anki f'ċerti pajjiżi fl-Ewropa hemm ħafna xogħol xi f'dan ir-rigward. Grazzi. Sir sur Reinhard Butikofer. Grazzi, President. Signora Mogherini bħala Vice President, inti se tkun responsabli għall-istrument għall-istabilità u l-paċi. Dan l-istrument bħalissa għandu 70 miljon nieqsa għal din is-sena u 60 miljon għas-sena d-dieħla f'pagamenti miżuri urġenti tal-paċi u prevenzjoni ta' konflitti kellhom jiġu posposti jew imwarba minħabba nuqqas ta' krediti. Kif se tiżgura illi l-ISP ikun iffinanzjat kif suppost. U t-tieni mistoqsija x'relevanza tagħti inti għal relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-ASEAN u l-Istati Membri tal-ASEAN? Fuq il-budget Jiena jekk tassew insir il-rappresentant Oli, biħsibni naħdem mill-qrib ma' Kristalina u diġa bdejna b'mod informali niddiskutu mezzi ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw din is-sitwazzjoni. U meta wieħed iżon f'moħħu l sfont tagħha naħseb illi se tkun tista taħdem fuq dan fuq dawn l-affarijiet naraw x'jista' jiġi x'jista' jsir issa u x'jista' jsir iktar tard aħna b'mod ġenerali għandna problema bil baġit inti tafu dan aħjar minni mhux biss fir-rigward ta' dan l-istrument partikolari imma din is-sena l-impenji b'mod partikolari l-impenji illi aħna fuq dan l-istrument u fuq azzjonijiet esterni kollha huwa essenzjali huwa kruċjali għal kredibilità tagħna u naħseb illi l-Kummissjoni taf dan. U jiena qed norbot ukoll anki fuqkom u l-ħidma tagħkom biex insibu soluzzjoni raġonevoli għal din is-sena u mbagħad għandna ir-reviżjoni fl-2016 fejn forsi jkunu nistgħu nirriflettu flimkien jekk ikun hemm bżonn għal xi tip ta' reviżjoni tal-budget kollu kemm hu. Mbagħad se jkun hemm parti oħra ta' diskussjoni ta' fuq il-budget illi rridu niddiskutuha fuq il-tnaqis tal-5% l-istrutturi ma dan jrid isir uh, format differenti. Issa fuq ir-relazzjoniet ma' lazem. Kien hemm kap ta' delegazzjoni li nħatar ftit tal-ġemat ilu, naħseb illi dan huwa żvilupp pożittiv ferm. U naħseb illi dan se jkun parti me xogħol strateġiku li aħna rridu nagħmlu fis-snin li ġejjin il reġionalizzazzjoni fil flazja u fl-Amerika Latina huwa kruċjali u il-nuqqas ta' mezzi adattati ad Eh, f'dan il-reġun ħaloq problemi għalek irridu ninvestu fir-relazzjonijiet mal-ASEAN eh, u dan kollu se jkun importanti ferm. Fabio Castaldo. Sur Fabio Castaldo, grazzi. Signora Mogherini, il-qafa strategiku tal-Unjoni Ewropew, pjantazzjoni tal-Unjoni e, approvaw il-sanzjoni tal-drittijiet tal-bnidem fil-aspetti kollha ta' ehm, relazzjoniet esterni aħna nafu illi għalla volja daw l-affarijiet huma eccellenti imma imma xorta waħda qegħdin jiġu sakrifikati minħabba il Fortunatamente, in qualità di futuro alto rappresentante, lei avrà la responsabilità. Inti bħala rappresentant li se jkollok ir-responsabilità li t-koordina l-grupp kollu għall-azzjoni esterna u li tara li kun korrenti nawguralek. Issa mistoqsija peress li l-istati membri kollha firmaw bil-protokoll 13 għall-abolizzjoni tal-pina tal-mewt u li l-karta ta' Nizza tajt fil-artiklu 2 li ħadd ma jista' jkun ikkondannat għal pina tal-mewt jew ġustizzjat intissib li huwa kompatibbli f'dejjem ta' TTIP ma' federazzjoni ta' stati li għadhom japplikaw pina tal-mewt u kif beħsibek ta' tares id-drittijiet tal-bniedem f'dan il-ftejm u f'ftejmiet oħrajn. Grazie. Due Grazie, zewċ mistoqsijiet. Iva, mil-fommu klalla illi jiġri dak illi inti augurajt li ma nishtiqx nkun palissa fil-pozizjoni tal-interpreti tajt il-kellima. Uno di, una di quelle eh, di quei Dan huwa wieħed mill-elementi l lassi mill lassi li għanda l-Unjoni Ewropea li verament huwa importanti ma nistawx naħdmu mingħajru. U fuq negozjati fuq il-ftajim kommerċali. Iva, hemm ħafna xi wieħed jiddiskuti u jgħid, imma dak li huwa fil-responsabilta tija jiena zgur san kompli nġilet għal dan, mod partikolari għal moratorium universali fuq il-pina tal-mewt, naħseb li huwa essenzjali li namlu dan ix-xogħol li fl-imkien, flimkien, flimkien ma' ħafna msieħba internazzjonali nibdew minn dawk il-pajjiżi li għadhom ma, ma proibewx il- pina tal-mewt imma li għandhom moratorium. Allora ekk aħna nibdew proċess ta' pass pass għal dawk il-pajjiżi li jridu jimxu fl-istess direzzjoni jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tkun fuq il-linja ta' qoddim f'din il-ġlieda anke fil-kontest tal-ġnus maquda u aħna hawnhekk għandna bżonn tassew nibnu alleanza mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Skużawni jekk se nieħu eżempju Taljan imma eh, il-persuna li għamlet l-mistoqsija hija persuna Taljana. Aħna informajna fl-Italja fuq inizjattiva tiegħi bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin ħloqna task force fuq il-pina tal-mewt. Il-vot se li se fil-ġnus maquda fuq din il fuq dan il-moratorium fuq il-pina tal-mewt ma tlet uh, NGOs gbar internazzjonali mhux se nsemmi minn huma, ma Taljani jafu minn huma, imma rwol sinerġiku bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, l stati membri, assoċjazzjonijiet mhux organizzazzjonijiet mhux governattivi u assoċjazzjonijiet, movimenti differenti madwar id-dinja jistgħu jgħinuna biex infasslu strateġija biex nipromuovu il-moratorium fuq il-pina tal-mewt u l-proibizzjoni tal-pina tal-mewt Dinja xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmluha nistgħu nagħmluha reali għal jiena beħsibni li naħdem bla edha sakemm issir realtà. Sinjura l-Istati membri penjaw ruhom illi ikkun li kollom politika ta' sigurtà u ta' difisa komuni. Inti taħseb illi tkun irna xilek tagħmel dan qabel jintem il-mandat tiegħek u taċċetta l-fatt li għalissa mhux se jkun hemm stat membru li se jkollu xi kontroll partikolari fuq il-politika barranija tiegħu. Dan ifisser li mhux se jkun hemm post iktar għal neutralità bħal eh, dak li tapplika l-Irlanda pereżempju, Unbat, kif irid ikun hemm politika barranija Ewropea waqt li għadhom għaddejjin ħafna disgwidi bej pajjiżi u bej Spanja pereżempju fuq Ġibralta, Ġibilta ehm, hemm aeroplani li taru mill ispazju tal-ajru fġibilta u eh, hekk perikolaw il-ħajja ta' persuni ċivili. Inti tikkundanna din l-azzjoni minnaħa ta' Spanja u kif inti se tħares il-sovranità ġibilta. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Jiena ma nemmenx illi it fassilja jew t tiswir ta' politika estera u ta' sigurtà komuni jew ta' difiza u sigurtà komuni tfisser li l-istati membri iridu iċċedu il-politika tagħhom u jiġri xiġri dan muqatmu ma se jċeduha tagħhom. Imma aħna dak li qed nipprova ngħidilkom huwa li hemm bżonn illi aħna in ikonna sens komuni tal-interess Ewropej tagħna li aħna nistgħu Niddefendu u nippromovu l-interessi tagħna permezz ta' politika komuni fejn il-politiki nazzjonali separati jistaw isibu postom ukoll. Da ma jfissirx li l-istati membri mhux se jkollhom il-politika tagħhom minix ta' sabajja fħalqi. Ma din ukoll hija xi ħaġa tajba għaliex aħna se jkollna bżonn xi inizjattiva li li aħna għandha bżonn iktar minn xejn aktar direzzjoni waħda, viżjoni komuni, azzjoni komuni fuq ċerti interessi u valuri komuni u illi naħdmu biex insawru dan kollu flimkien. Dak li jena rritnajt f'sens ta' sieda jekk aħna naslu fl-aħħar sekonda jkun hemm kriżi u rridu naqblu fuq test, mela m'għandniex politika komuni barranija għanna 28 politika u eh, propjament imbagħad dak li namlu huwa propju l-inqas li nistgħu namlu huwa xi ħaġa ma nistgħu namlu iktar u għandna bżonn li namlu iktar għaliex iċ-ċittadini tagħna għandhom bżonn li aħna namlu iktar anke dak ta' madwarna għandhom bżonn irridu minn għandna iktar minn hekk mhux se jkun faċli se tkun liktar biċċa xogħol ibsa li jina se jkolli nagħmel fil-ħames snin li ġejjin, imma jiena nemmen illi nistaw nkunu gburin pal Ewropej, nistaw nkunu utli li ċittadini tana u ċittadini għal-pija ta' dinja jekk aħna jirne xinna nizvolġu l-wol tana fuq livell dinji bisħiħ. Signora Mogherini, Jiena nixtieq nitbet l-attenzjoni tiegħek il-fatt li fid-dinja iktar minn 15 il-miljun persuna jikkun smaw, eh, l-opium, il-morfina u l-eroina. Maġġoranza jużaw eh, l-eroina li hija l-iktar droga li toqtol. ħafna utenti jmutu minħabba li jużaw l-eroina u ħafna nies ikollhom ukoll ifittxu trattament għal din dan il-vizzju iktar għal din milli kull tip ta' droga oħra. Barra minnek l-eroina hija droga l-iktar assoċjata mal-użu ta' uh, injections li iġib miegħu ħafna problemi tas saħħa kronika bħal pereżempju uh, mart bħal l-HIV AIDS u l-epatite C bejn 10.000 u 20.000 eh, persuna fl-Europa jmutu ta' kull sena minħabba mart bħal dan. Lillin mill-impatt fuq is-saħħa dan il-kummerċ ta, ta, ta, dawn is-sustanzi għandu effett negattiv fuq is-sigurtà u l-istabilità anke minħabba il-finanzjament li jipprovdi għal eh, l-insurġenti f'żoni fejn din id-droga tiġi prodotta fl-Afganistan Eh, kif inti beħsibek tħares il ċittadini tal-Ewropa minn din il-problema ta' drogi illi tħassar ħafna eh, ħajjiet u tagħmel tant ħsara lis-soċjetà. Dan huwa punt illi jkun utli illi aħna naħdmu fl-imkien palatin fil-Kummissjoni għal xemm aspetti marbutin ma' politiki differenti u azzjonijiet differenti kemm internament u anke esternament. Punt wieħed fuq l-Afganistan Din ukoll hija kustjoni oħra li skantajt li ħadd ma semmija qabel dan se jkun wieħed mill-aspetti li aħna se jkollna naħdmu fuqu flimkien mal-gvern il-ġdid fl hemm fl-Afganistan li żgur ma ġiex indirizzat mod effettiv dawn l-aħħar snin u se jkun essenzjali għaliex huwa għajn ta' finanzjament u wkoll wasal għal destabilizzazzjoni u għandu effett fuq id-dinja kollha imma rridu nibdew minn hemm rridu naħdmu fuq fuq din il-problema mhux biss mal-Afganistan ovvjament imma f'partijiet oħra tad-dinja. Għalek Iva jena naħseb li dan se jkun parti mi xoll li namel jena fil-ħames snin li ġejjien jekk intom ovvjament iddeċidu illi tikkonfermawni. Xoprat. Merci, Monsieur le Président. Madame... Grazie, President. Signora Mogherini ftit ġranet ilu l-Viċi President Amerikan Sir Joe Biden għal fl-Università ta' Harvard li l-Istati Uniti kienu imponew qed nuża l-kelma li użaw impone fuq l-Ewropej sanzjonijiet fuq ir-Russja. Jiena uh, naf xat inti b'mod ħafna fuq ir-Russja ma llum smajtek tisemmi prioritajiet ġifieri sħubija transatlantika, Naton, il-loġika ta' twessieħ lejn il-Turkija, l-Azerbajġan, il-Moldova, eċetra. Sinjura Mogherini, jiena naħseb illi ħafna kollegi hawnhekk ikollhom moħħom mistrieħ jekk inti tajdilhom illi inti se tkun tassew il rappreżentanta tal-politika eh, esterna ta' Ewropa indipendenti u mhux ta' blok transatlantiku immexxi mill-Istati Uniti. Iva, żgur li jekk se nkun jekk niġi konfermata u eh, sinjura sinjura li ħafna ħjar minn lady eh, li se sejhuli. Inti tkellimt eh, jiena ma semmejċ il-tkabbir lejn dawn il-pajjiżi li semmejt inti, għat semmejt tkabbir għal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u Turkija, il-negozjati mixjin imma għalbqija aħna għanna relazzjonijiet tajbin ta' sħubija bħal ġirien imma naħseb irridu naħdmu ma' kull pajjiż b'mod differenti. Jiena rajt il-klim ta' Viċi President Biden u skantajt. Ikolli ngħid li skantajt għaliex aħna ħdimna ma' Naħdimna ma' Biden imma wkoll mal-Ewropej huwa minn ħafna xogħol mhux biss mal-Istati Uniti imma wkoll ma' eh, pajjiżi oħrajn li ħadu l-istess approċċ eh, ħasem dwar eh, il-Ġappun, il-Kanada, pajjiżi oħrajn li ħadu l-istess deċiżjoni biex aħna nikkoordonaw imbagħad sforz globali, internazzjonali, nista' ngħidilkom l-esperjenza diretta tiegħi bħala Ministru Taljan f'dawn l-aħħar xhur illi deċiżjonijiet li tieħdu fil-Kunsill Ewropew qatt ma kienu faċli imma dejjem saru b'mod indipendenti u ma bbażati fuq diskussjoni li ssir fiħdan l-Ewropa u uh, niskanta li se kolli noqgħod niċċara affarijiet bħal dawn għax dawn huma affarijiet normali bejnietna u hekk iridu jkunu, hekk iridu jibqgħu. Din kienet deċiżjoni diffiċli għal ħafna pajjiżi, ħafna gvernijiet, imma dejjem kien hemm proċess riflessjoni komuni bejnietna u jiena naħseb illi il-valur ta' laqda Ewropea f'dik il-fażi kienet kruċjali. Thank you. Signora Gill, grazie President. Fil-diskors ta' ftuħ tiegħek inta minn referenza għall-Azja. Taqbel li relazzjonijiet b'saħħithom mal-Azja huma kruċjali għall-Unjoni Ewropea mhux tal-inqas għax l-Azja hija madwar 60% tal-popolazzjoni dinjija u 30% tad-dinja tal-GDP dinji u dan jista' jiżdied meta nqisu anki l-ekonomiji tar-reġun jekk ikolżommu r-rati ta' tkabbir tagħhom, l-Azja bħalissa għandha numru ta' zoni li għandhom il-potenzjal li jitfaw l-ħata fuq n-nar biex ikomplu jżidu il-konflitti. Imma ħafna drabi l-Azja ma tkunx fuq taħt l-attenzjoni tagħna tal-Kumitat. L-ewwel net għandna gvern fl-Indja l mexxi minn Prim Ministru Modi. U huwa ta' tħassib l l-Unjoni Ewropea mhux qed tiġi msemmija fl-aġenda tiegħu fil-waqt laqat ma' l-Istati Uniti, ċina, Ġappun kienu fil-prioritajiet għalih. Mbagħad nħarsu lejn eh, l-tweġibiet li kellna fir-rigward l-istrabija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja din ma taċ il-frott mixtieq. Il-President jinterromp il-kellim. Signora Mogherini, Iva naħseb li relazzjonijiet mal-Azja ħajkunu strateġiċi għall-Unjoni Ewropea. Naħseb li sfida hemmhekk hija li nuru lill-Azja li għalihom ir-relazzjoni tagħhom magħna ħatkun strateġika wkoll. Għandna ħafna kompetizzjoni hemmhekk li naħseb li hemm bżonn nxamru l-kmim u noqogħdu b'sebajnejn fuq u fuq level konġunt. mill ġdid l-Azja huwa kontinentali li d-diplomazija parlamentari tista' jkollha rwol essenzjali hemmhekk. Irridu li nkunu rilevanti għalihom bħalma huma jistgħu jkunu rilevanti għalina. Għal punt fuq l-Indja, nemmen li li jkun hemm gvern ġdid fl-Indja, apparentement li qed ifoka li jagħmel rabtiet ma' qbija tad-dinja u joħloq punt ta' diskussjoni hija opportunità fejn hemm tmexxija ġdida issa darba fl-Ewropa u naħseb li hija opportunità tajba biex inkomplu nsaħħu rabtit tagħna magħhom. Grazzi. Signora Parnio. La otro. Signora rappresentantoli, il-frontiera bejn l-Alġerija u l-Marok ila maqtuma luqa mill-1914 dawn il-żewġ pajjiżi ir-relazzjonijiet bejnietom ma tjibux. Għalhekk il-kooperazzjoni bejn il-pajzi tal-Magreb ma tistax tkun ġenwina ġiddi għalla volja tista tkun taġġi tal-popolazzjoni tan-naħat isfel tal-Mediterran u anke għall-Europa l-perspettivi ġodda ta' sħubija. Riżultat huwa diżappuntanti il-Magreb huwa blok reġjonali l-inqas eh, l-inqas integrat meta wieħed jara kemm irnexxiet il-Kooperazzjoni Ewropea qed naraw il-konflitt fis-Sahara li huwa riżultat ta' dan in-nuqqas ta' għaqda fil-Magreb. Issa l-Unjoni Ewropea kif tista' takkompanja ir-riżoluzzjoni ta' dan il-konflitt u twassal għall rikonċiljazzjoni sostenibbli u dejjema bejn l-Alġerija u l-Marokk kif nistgħu noħolqu dan din iż-żona maquda tal-Magreb qarbi u l-aħħar mistoqsija x'azzjoni tista' tieħu inti biex timponi l-Unjoni Ewropea b'mod aktar qawwi fil-Maghreb. Finito. <laughs> Se pas ma faute. <laughs> La flexibilité al mondo. <laughs> Eh, sorry for this. uh, I'm not a diplomat. Skużawni, dik kienet ċajta jiena minix fil-fatt diplomatika. Le, aħna moħna fil-rizultati għajt il-President. Mistoqsija serja ħafna fil-fatu skużani li ċajtajt. Huwa paradoss illi reġun l-inqas integrat huwa dak tal-Magreb li huwa reġun illi tant hemm bżonn li jkun hemm integrazzjoni reġjonali meta aħna naraw pereżempju ix xogħol illi nistgħu nagħmlu mal-Libja mal-pajjiżi ġirien format diffiċli imma meħtieġ jew inkella fil-format 5 plus 5 li referita li aktar kmini qed naraw kemm jista' jkun kemm iwassal għal valur miżjud. Iva, hemm problemi bilaterali li jeżistu. Dak li l-Ewropa tista' tagħmel huwa l-ewwel nett li tappoġġa l-isforzi tal-ġnus maquda biex tinsab soluzzjoni politika dejjema u sostenibbli fil-konflitt fil tas Sahara tal-Punent, nużaw il- dak li għanna pala punti komuni biex naħdmu fl-imkien għalix xogħol il-ħidma fl-imkien tiffaċilita l-affarijiet u nsaħħu relazzjonijiet bilaterali li għandna kemm mal-Alġerija kif ukoll mal-Marok biex inwaslu messaġġ illi hemm valur miżjud jekk għandna nippruvaw naħdmu flimkien dejjem aktar. Naħseb illi mingħajr xogħol fuq livell reġjonali ġenwin se jkun diffiċli ħafna illi insibu soluzzjoni għal kriżi fil-Libja u hemmhekk bżon li nieħdu ftit aktar ħin biex ikonna skambju ta' idejat fuq eh, dan is-suġġett imma jiena konvinta li dossier prioritarju fix xhur u fis-snin li ġejjin f'termini anki ta' sigurtà u stabilità huwa dak. Vielen Dank. Äh, Sie haben erwähnt, dass wir bei Gas und Grazie ħafna semmejt il-fatt li għadna ma użajniġ bisħiħ il-possibiltajiet ta' trattat ta' Lisbona. Kif tiżgura li l-istati membri jipromovu fema aħjar tal-imuma l-possibiltajiet ta' kooperazzjoni imsaħħa mustrutturata bejnietom. Liema tip ta' impen sertati inti biex tipprova tippromuovi l-kapaċitajiet li għandhom l-Ewropej għal promozzjoni ta' nuqqas ta' armi, per eżempju, għad-dizarmamenti u biex ikunem hemm progress fir-rigward l-armamenti u t-teknoloġija semmejt l-Aġenzija d-Difiża kif għad iżgura li l-proġetti Ewropej f'dan il-qasam tassow jintużaw sabiex l-Istati membri minnaħa tagħhom jużaw il-potenzjal sieħ ta' din l-Aġenzija. Tkellimt dwar il-konflitt fl-Afrika u l-proċedura ta' paċi għall-Afrika. Allora kif qed taħseb li din tista' titwettaq? u kif tivvaluta l-Strateġija Ewropea s-Sigurtà. Kif tista' tkun possibbli biex bekk ikun hemm white paper minn ħadha l-Kummissjoni u meta fuq id-difiża Ewropea? Mhux se nuża l-minuti kollha li għandi, grazzi għal mistoqsijiet tiegħek l-ewwel nett. Nibda bil-kooperazzjoni strutturata. Forsi ħadd nota tal-fatt li hija parti mitweġibit tiegħi bil-miktub u biħsiebni nuża dawn il-ħames snin biex nara kemm il-kondizzjonijiet politiċi biex nużaw din l-odda li qiegħda hemm fit-trattati u naħseb li tkun utli nużawha. Naf li hija kwistjoni sensittiva l-Istati membri iżda nemmen li jekk il-kondizzjonijiet ikunu hemm allura ikun ir-rwol tiegħi li nesplora din il-possibilità. L-Aġenzija d-Difiża. Naqbel eh, fuq dak li qed hemm potenzjal kbir hemmhekk U l-punt tiegħi huwa li eh, naħdem flimkien mal-Ministri tad defiza li jkunu fil-bord li ħankun presidenti jew bħala kap tal-Aġenzija d-Difiża biex naraw kif nistgħu nimxu l qoddim passi konkreti u anke b'approċċ konġunt. Fl-ewwel ftit xhur tal-mandat tiegħi ħajkolli nħabbat wiċċi ma' dan ix-xogħol għax hemm l-ewwel kunsill kifet tal-affarijiet ġenerali anki bidliet għall-Aġenzija d-Difiża li ħajkun hemm fil-bidu tas-sena d-dieħla u naħseb li din ħadkun waħda mix-xogħlijiet li ser nagħmel f'dan il-mandat. Mister nidħol fuq dettalji konkreti issa f'żewġ minuti impossibbli tagħmel hekk imma naħseb li tajteħħiel. ċaġa differenti nagħmel passati hija li r-rwol tal din l-aġenzija tkun meħuda totalment għax wasal iż-żmien li nagħmlu hekk. Kellek mistoqsija oħra fuq l-istrateġija sigurtà IVA qed issemmi bħala possibilità għal white paper. Qabelet illi jien bħalissa m'għandix idea ċara x'in waslilkom jekk għandux ikun hemm paper għall istrateġija ta' sigurtà, forsi jkun hemm white paper jew Ehm, possibiltajiet oħra li niftħu, hemm bżonn nirreflettu, naraw id-diskussjoni wiesa f'xiex twassenna u jekk naraw jekk hix riflessjoni strateġika kif naraw li nadottaw flessibilità. M'għandix idea dwar l-għamla, ma naf li hemm meħtieġa li jkun hemm ħsieb strateġiku flimkien li wasluh għax-xogħol tagħna. Grazzi, Sur Bostenaro. Grazzi, President, Vice President tal-Kommissjoni, rappresentant nominat Federica Mogherini. Il-Parlament Europeo jaqbel miegħek għal ħsieb strateġiku minn ġdid għal difiża u għal qasam estern u naħseb li l-appoġġ ħajasal bisħieħ minnħat tal-Parlament. Se nagħmlu fil-kriżi, nafu li l-prezzijiet qed jolgħu ma lasmawwiet kull imkien laħqu livell għoli tant li qed ikunu ta' problemi kbar għal fornament tas sigurta sigurta tal-enerġija Ewropea. Wara s-sajf li għadda l-iktar kriżi għalila fil-bejn Izrael u Palestina feġġet. Għatkun preżenti fil-konferenza ta' donaturi fil-Kajr kifet inti ser tagħmel fuq dan u nilqa dak li jagħtu nikwatak li l-Ewropa jrid ikun xi ħadd li jkun involut u mhux iħallas biss f'dan ir-reġun u għalhekk x'inhi l-istrateġija tiegħek għat-taħdidi tal-paċi f'dan ir-reġun u strateġija ser twassal biex fl-aħħar naslu għal paċi fil-vant nofsani. Grazzi. F'żewġ minuti dejjem. Tajjeb. Mela, l-ewwel qed irridu nkunu preżenti fuq il-post, irridu nkunu hemm għaliex għall-ewwel darba hemm il-ħtieġa u talba li l-Unjoni Ewropea tkun preżenti miż-żewġ naħat. Naħa Palestinjana u tal-Iżrael u anke fiħdan l-atturi reġjonali l-Eġizzjani qed jitolbuna u l-oħrajn ukoll. U għalhekk li qed nara li għal darba għandna rwol kruċali biex niffaċilitaw it-taħdidiet. Naħseb illi t-taħdidiet għal proċess ta' paċi ilu għaddej ġmielu għal bosta snin issa li jekk naslu li nsibu rrida politika għal soluzzjoni poli għal soluzzjoni tal-konflitt il-soluzzjoni teknika edha hemm preżenti imma rridu rrida politika u tmexxija politika fiż-żewġ oqsma u anke fiħdanhom. Lek nemmen illi r-rwol tagħna jista' jwassal pressjoni politika aħna natu ħafna finanzjament il dan ir-raġun u għalhekk forsi konna ftit iktarijiet fir-rigward l-inċentivi u nuqqas l-inċentivi. Irridu nużawhom avvantaġġ tagħna biex ikun hemm irrieda politika min-naħa tal-mexxejja politiċi u rridu nsaħħu t tmexxija politika internament. L-ewwel nett billi nippermettu lill-awtoritajiet Palestinjani imexxu l-Gaza naħseb li hija aħbar pożittiva l-aħbar li waslet inna jek tiġi konfermata li nhar il- ħamis il-gvern ta' koezjoni tal-autorità palestinjana ser jiltaqa' f'Gaza għall-ewwel darba. Għanna nappoġġaw dawn l-affarijiet biex ikunu possibbli fil-futur hemm ħafna kompetenzi li l-Unjoni Ewropea tista' twassal għad dispożizzjoni tal-Awtorità Palestinjana biex tmexxi l medda ta' Gaza biex iwaslu riformi biex niverifikaw li rikostruzzjoni ma timxiex direzzjoni oħra xirridu nqisu wkoll it-ħassib ta' Izrael li l rikostruzzjoni jrid ikun rikostruzzjoni mhux jerġgħu jarmaw minn ġdid u għalhekk rridu l-istrumenti għad dispożizzjoni tagħhom biex ikun hemm appoġġ għal ftemiet prattiċi di edem imma l-ewwel qed rida politika. Nemmen il l-kriżi li kenna dan is-sajf, kif semmejt inti, seta twassal biex dak li kun jaħseb li m'hemmx possibilità li l lura għal biex jimxu l-qoddim. Imma naħseb li dan ma mhux il-każ u naħseb li hemm triq il-qoddim. Missur Millan Mon. Grazzi President, Signora Mogherini. L-iktar relazzjoni strateġiċi importanti mal-Unjoni Ewropea ma dawk mal-Istati Uniti, partikolarment issa f'din il-qada u kuntest diffiċli globalment. U għalhekk rridu relazzjoni iktar b'saħħetha jekk in-negozjati ta' TTIP jagħtu l-frott. Dan kif ser jiġri? Mill-banda l-oħra, kif nistgħu nwaslu li l-Istati Uniti ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea mhux bħala biss msieħeb kompetittiv u ta' kummerċ imma fuq livell politiku wkoll. Tkellim dwar l-Amerika in ġenerali, importanti li kuna relazzjoni anke fuq livell internazzjonali, tkellim dwar il-progress ta' integrazzjoni biex nħadnu il- valuri ta' demokrazija u drittijiet anke vizavi pajjiżi oħra bħaċ-Ċina. Ser nagħmlu fil-laqa ta' selek fil-ġunju sena d-dieħla biex nixprunaw din ir-relazzjoni magħhom u anke biex nilqaw dak li qed inti li qed impenja ruħek għalih għall-pajjiżi ta' nofsinhar u tal-Vant. Grazzi, naħseb illi ir-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti hija strateġika, l ewwel fuq punt di vista politiku kif qed inti. Il-ġrajja tal-lima numru ta' telefon ħajċem l-Amerikani, naħseb li din twassal l-idea li nixtieq wassal l jiena. Irridu naħtfu l-potenzjalità kollha tal- relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Ftit żmien ilu, forsi sena sena u nofsilu, fl-Ewropa kien hemm għasħiħ ehm, fuq il-pivot Asia. Isom l-Istati Uniti ħaj ħalluna ħaj jibdow jimirħu lejn l azja biex jisibu ftejmiet, nitkellmu dwar il-ħtieġa li nsaħħu il-relazzjoni tagħna transatlantika. Trans Isu għax għanna lawċa ħna ħajmorru għand ħaddieħor. U għalhekk rridu naraw li naslu għal relazzjoni matura fuq is-sħubija tagħna mal-Istati Uniti u rridu nifmu li palma kienx tajjeb li nibdow ninkwetaw li l-Istati Uniti ħibdew ħarsu lejn il-Paċifiku mhux bis lejn l-Ewropa, ma nishton tonsew issa li rridu nagħmlu l-affarijiet flimkien fid-dinja. Jina kien inħares leja li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti flimkien jistaw per eżempju jitkellmu ma' nħawi oħra madwar id-dinja, flimkien jistaw jindirizzaw sfidi globali, uħut minnhom bħal per eżempju tibdil fil-klima, l-flussi migratorji, il xogħol fuq id-drittijiet tal-bniedem u setturi oħrajn li s-subija hija strateġika u essenzjali għalihom. X'nistgħu nagħmlu pereżempju biex nikontrastaw l-ebola. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu naħdmu fuqhom u dan jista' jkun utli. Fuq in-negozjati fuq TTIP hemm attenzjoni kbira fuq dan u jiena konvinta li dan jista' jkun strament strateġiku ta' politika barranija mhux biss politika kummerċjali naf illi hemm ukoll ansja komprensibbli li huwa rrid ikun ftehim tajjeb u għalhekk naħseb li għandna l-potenzjalità biex TTIP ninnegozjawh biex ikun ftehim tajjeb Hawn nista' nikkwota l-klim ta' President elett Juncker fil-Assembleja Parlamentari fl-Lussemburgu fuq TTIP. Jiena noqgħod fuq klimu mhux ftejim kwalunkwe ma ftehim tajjeb b'kondizzjonijiet preċiżi u nixtieq naħtaf l-opportunità biex ngħid li huwa utli li l-Parlament ikun marraf dejjem u bisħieħ fuq il-punti kollha li niksbu fuq dan il-ftehim. Signora Marie. Merci. Grazzi, Sur President, Signora Mogherini, erba stati tal-Konsil tal Cooperazione tal-Golf eh, se jipparteċipaw fil koalizjoni militari kontra Daesh huwa importanti dan għal raġunijiet strateġiċi u anki psikoloġiċi li semmejt inti Issa, f'din is-sitwazzjoni nixtieq inkun naf kif inti tevalwa il-potenzjal ta' dan eh, ta' din il-koalizzjoni fil-qasam ta' sigurtà difiża fil-reġun, jiġifier fil-vant nofsani u anke magħna u eh, kif tista' tiġi żviluppata mbagħad il kunsill ta' Kooperazzjoni huwa msieħeb kummerċjali importanti l-Unjoni Ewropea għanda relazzjoniet bilaterali mal-pajjiżi tal-Golf grazzi għal ftejim ta' kooperazzjoni ta' 88 imma mill-2008 fuq l-iskambju ħieles um, bil-ċiftit. Issa kif se terġa' tibda dan il-din isħubija fil-krizi enerġetika li għaddija minna l-Europa, kif tara inti li se tiżviluppa l-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u dan il-pajjiżi. Grazzi. Jiena mod kif eh, napprezza jena l-parteċipazzjoni ta' dawn il-pajizi fil-koalizjoni, jena mus sejħilla koalizjoni militari, sejħilla pjuttost koalizjoni, uniqafem. Għalix miħiex koalizjoni biss militari, jem dawk illi jamlu parti mill-koalizjoni illi mumiex fost dawk il-pajizi li qed jipparteċipaw f'operazzjonijiet militari imma xorta huma parti mill-koalizjoni. Jiena kelli l-opportunità li nitkellem għal-ġeneral Allen li f'dawn il-ġranet qiegħed fl-Iraq u li għandu responsabilta li koordina l-isforzi tal-koalizjoni u li għalli illi emżon mux biss li konna azzjoniet militari effiċenti imma u koll u iktar minn kollox hemm ħafna xogħol xisir fuq livell ta' finanzjament, fuq livell politiku, ekonomiku u għajnuna umanitarja Naħseb li l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-golf hija importanti ħafna, jiena napprezza ħafna. Għaliex naħseb li hemmhekk għandna opportunità illi imbidlu dinamika reġjonali mhix ħaġa faċli u qed narawġa minn issa kemmi ħaġa komplikata għaliex kulħadd għandu interessi differenti u eh, parti partiti mod differenti minn tal-oħrajn. Imma l-parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi f'din il-koalizzjoni turi b'mod ċar illi din hija problema illi l-pajjiżi tar-reġjun iridu jiffaċċaw. U jiena naħseb li dan huwa li ferm biex inwasslu messaġġ illi eh, dan eh, mhux iraq tlieta, mhux ġlieda ta' Da di mhux ġlieda bejn kulturi u reliġjonijiet imma li l-koll qegħdin nipparteċipaw fl-istess strateġija biex niġġieldu kontra organizzazzjoni uh, terrorista Jiena kelli u koll opportunità il nħu il-post jew nisostitwixxi il-Katrin Ashton bħala Ministru tal-Presidenza Taljana mal-Pajjiżi tal-Golf u diġà bdejna niddiskutu kif se neġa'w eh, nagħtu spinta l sħubija anke fuq livell ekonomiku u kommerċali. We try for the last two questions to keep the time. Naħar zoċ mistoqsijiet, nitlob il-kelliema jżommu manħin jekk jogħġobhom tuna kellem. Sinjura rappreżentant Oli Inspektor il-situazzjoni fl-Iran anke vizavi spit kellimt u għamma għadek ta' tikkonvinċini kif ħadd waqqa' is-Sur Putin issa. Is-sanzjonijiet qed jaqgħu lura mill-mossi ta' Putin qed nagħmlu aġenda ta' reazzjoni għal dak li jagħmel Putin u anke għad aggressjoni li jagħmel jew saħansitra invażjoni li jagħmel, ma taħsibx li forsi aħjar nindirizzaw l-ewwel l-eruq u forsi nikkundannaw l-aggressjoni tar Russja, id-dutrina skandaluża ta' dawk li huma tiexu barra u billi tagħmel invażjoni militari kif qed jagħmlu huma, ma taħsibx li din waslet għal tassib kbir? It-tieni, difiża tal-Ukrajina, kif nistgħu niġġustifikaw li nirrifjutaw li nagħtu l-armi għal pajjiż ħabib tagħna li qiegħed taħt attakk u nippermettu l-Istati membri jagħtu battalji navali l-bastimenti navali tal-gwerra lil dan il-pajis bħala solidarjetà. Jekk din mhux solidarjetà x'inhi solidarjetà? Grazzi. Thank you. Grazzi. Jien naħseb illi kien ċar u dimajnejn kolħat, mux għalija, biss imma għalina l-kol mill-bidunet li feġġa din il-krizi, nafu fejn ir-responsabilta u kemm huwa perikolus mhux biss għall-kontinent tagħna maqbija tad-dinja wkoll li noqogħdu nibdlu l-frontieri bluzu tal-forza u naħseb li dan huwa l-bażi għad-deċiżjonijiet kollha li ħadna f'dawn l-aħħar xhur. U għalhekk bla dubju bla dubju li għanna nkunu ċari u tondi tkun xi tkun il-familja politika tagħna jew l-istat membru tagħna jew l punti di vista personali, m'hemmx dubju li l-okkupazzjoni jew l-annessjoni ta' ċertu pajjiż għal ieħor li tibdel il-frontieri bidnowa li jkollok truppi f'pajjiż barrani dan huwa kazbir ċar tal-prinċipji internazzjonali li l-kol binna fuqhom u li huma l-bażi tax-xogħol komuni tagħna. Il-punt huwa dan. Kif ser raznu waqfu minnu fih lil Putin? U għal din it-twel mistoqsija importanti li konna diskussjoni dettaljata reali l għannet maħbib taħna fl-Ukrajina. Il-punt ta' referenza tija jemmek u li naħdmu mal-Ukreni. Għalix fl-axar mill u huma ednem huma dawk li jridu jaffeċċaw il-konflitt fuq it-territorju tagħhom u huma dak li eh, destinatarju għal fejjet niprofaw niżviluppaw strateġija biex nwaqfu dan il-konflitt. Aħna adottajna sanzjonijiet. Is-sanzjonijiet kienu effettivi fuq l-ekonomija russa IVA. IVA. Naħseb li l-ekonomija russa tibda dbati ħafna minħabba dawn is-sanzjonijiet, u għalhekk il-mistoqsija jekk hija din jekk l-għażliet kienu kienux effettivi fuq l-ekonomija Russa mhuwiex bakiva jekk mhumiex effettivi fuq deċiżjonijiet Russi naħseb li hemmhekk għandna punt interrogattiv u l-Ukreni stess huma tal-istess fehma bħalna. Issa qed ikomplu jgħidu irridu nkomplu naħdmu jew nippruvaw naħdmu fuq soluzzjonijiet politiċi. U għalhekk il-punt ta' referenza tiegħi hemmhekk huwa li Nappoġġaw l-isforzi tas Sur Poroshenko u naqblu magħhom li huma l-passi li għanna nieħdu. Grazzi. Sur Petelle. Lejla Tajba, kummissarju nominat, bħall kallim kellim lek mhux biss pożizzjoni għolja imma kariga tajba bimli rizq Semmejt ir-reġun tal-Balkani li mkunu l-prioritajiet tiegħek kooperazzjoni mal-Kummissarju Han biex imbidlu l-stampa asimetrika tal-pajjiżi Baltiċi fir rigward il-perspettiva Ewropea. Taqbel li l-Unjoni Ewropea tkun lesta meta pajjiż kandidat l lest, il-Turkija kif tħares lejha f'dan il-kuntest. Diġà semmejt l-Indja. Tista' tgħidilna ftit iktar x'tixtieq tikseb biex ittejjeb il-kooperazzjoni tagħna mal-Indja li kull ma jmur hija iktar imsieħeb importanti strateġiku tal-Unjoni Ewropea. L-istess nistaqsi dwar il-Ġappun ukoll, grazzi. Grazzi. Fuq il-Balkani. Grazzi li mistaqsija tal-aħħar qed tippermetti li wieġeb dan il-mod fl-aħħar punt. Naħseb li ikun inġust li konna priorita waħda għal-Balkani, għax dawn il-Balkani tal-Ponent għandhom milja permezz tal-integrazzjoni Ewropea. L-emmek qed jippruvaw jemerħu u għalhekk faċli li tmur mill-bliet kapitali għal Vienna jew Frankfurt iktar milli tagħmel vjaġġi minn belt kapitali għal oħra f'dan ir-reġun, u dan ma jagħmel sens għax huwa reġun wara kollox u għalhekk ir-riskju li nirdupjaw il-xogħol tagħna għax mhux reġun integrat hija hemm. Għalhekk ma nagħmilx priorità qabel l-oħra, iżda għandi ċar u d dimajnija li għandna sitwazzjoni differenti li rridu nindirizzaw b'modi differenti. kolle ngħid li priorita numru wieħed hija li nindirizzaw Bosnia Herzegovina wara l-elezzjonijiet biex bekk il-kumpat għal kabir jiġi implementat u niksbu triq il-qoddim fuq dan il-xogħol. it tahdidiet bejn is-Serbja u l-Kosovo irridu d eh, għaddejjin tajja fuq livell tekniku ma rridu reviżjoni politika ġala darba jkollna gvern f'Prixtina. L-Armenja huwa pajjiż, l-Albanija huwa pajjiż ċar biex ikonna l-implementazzjoni ta' riformi, il-Montenegro huwa l-ewwel fil-lista u fuq il-fajrom naħseb il-kwistjoni ewlenija hija li rrida politika biex insibu tarf din is-sitwazzjoni hija meħtieġa. Nittama li ma nsejx il-ċaħat minnhom ma kellek xi mistoqsija oħra? Klim lil mill-mikrofonu l-interpretu ma jistax jisma'. Semmejt it-Turkija fil diskors ta' ftuħ tiegħi, kompli l-Sinjura Mogherini, hija wieħed mill-pajjiżi li għandu jkompli il triq tiegħu lejn it-kabbir. L-Unjoni Ewropea da tkun lesta meta l-pajjiżi kandidati jkunu lesti, naħseb li għandna nkunu lesti fl-imkien. L-isfida ta' vera hija li din il-politika taħdem għal riformi fil-post. Minajr ebda titudni li niddettaw l-affarijiet hija fl-interess tagħna kif kif ukoll tagħhom li dan il-proċess jimxi l qoddim U għalhekk ngħid li rridu nkunu lesti flimkien. Thank you. Now